Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, da die Ausschussvorsitzende. Il-Warn of Senare Tayeb, Signori, eh, tal-Komitat ser eh, jisħab maħna minna uftiti ftit minn minħabba li kienem dew minn fit-tira tijaw u l-Viċi President mu minn xawak prezenti għalura jina ser nkun għet immexxi għal-menu l-bidu ta' din il-laqa tal-lum. Eja nibdew minnu fih bl-agenda tagħna. Nittama illi nistaw nadottaw l-agenda e kifini minnu tajab wis eh, mela naddu għalla viżi tal-president. Nista' ngħidulkom li hemm interpretazzjoni minn u lejn il-lingwi kollha bl-eċċezzjoni tal-Kroat. U hemm ukoll bidla fil-flamla tal-Kumitat Empl Is-sur Tim Aker mill-grupp EFDD issa sar membru sostitut. U eh, għal-kemm e, mhuwiex xawek fostna, nilqgħu fostna u nistennew bil-ħerqa illi nkunu illi naħdmu miegħu. Seħeb għanna u grupp ta' persuni li ġew zuruna persuni li tkellmu l-Ġermaniż u huma eh, huma uh, grupp mill-Kamra tal-Artiġanat ta' Saxon Anhalt mistednin mis-Sur Schultz. Nilqawhom fostna nista' ngħidilkom illi intom għandkom l-opportunità li tisimgħu smieħ tassew interessanti illum. Mbagħad ir-rabba avviż minn naħa tiegħi hija l-żjara tad-delegazzjoni lejn id-Danimarka eh, li saret nhar 17 u 18 ta' Marzu. Membri tal-Kumitat tagħna zaru Copenhagen u Slagelsa Il-mira ta' żjara tagħhom kienet li jkun hemm skambju ta' opinjonijiet u anka case studies biex nittrattaw il-problema tal-qat fost iż u anka biex nindirizzaw il-problema ta' nuqqas ta' qbil fil-ħiliet. Tistaw sibu taqsira tal-kontenut u tal-riżultat ta' din iż-żjara tad-delegazzjoni fost eh, dokumenti tal-laqa tal-lum. Damit kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt der heutigen Tag. Tajab wis, mela naddu minnu fiħ għall-ewwel punt tal-agenda tagħna, punt sostanzjali, din dan huwa publiku pubbliku dwar ir-reviżjoni tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal sena 2020. Din ġiet eh, organizzata bħala segwitu għal resoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' novembru tal-2014 fejn fija l-aspetti ta' marbuta ma' xogħol, l-aspetti soċjali ta' din l-istrateġija 2020 inataw xi attenzjoni. Din ġiet eh, imħejjija wkoll mill-istess kumitat tagħna l-empl u l-mira ta' dan ismiħ huwa illi nindirizzaw l-aspetti soċjali u tax-xogħol marbuta ma' l-istrateġija issa li qed nagħmlu il-reviżjoni ta' ta' mezzu termini. Il-soċjetà ċivili u l-partijiet interessati f'diversi oqsma huma parti integrali minn dan il-proċess. Jew almenu dan u din hija l-mira tagħna. U għalhekk il-konklużjonijiet ser jiddaħlu kol fil-konklużjonijiet tal-Kommissjoni u nittamaw illi dan ser jagħti iktar impetu lill-istrateġija 2020. Issa fuq fuq ser nintroduċi il mistedna tagħna. Mm uħut minnom għadhom mhumiex fostna minħabba xi dewmien li kellhom għalhekk qed ikolli nimprovizza xi ftit. Madana kollu kuntenta ħafna illi eh, Dr. Frank Jürgen Weisse, il-President tal-Board tan-Network Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tax-xogħol u anka il-kap ta' l-Aġenzija Federali tax-xogħol fil-Ġermanja snom It-tieni mistiedna tagħna hija Sinjura Françoise de Boy. Hija l-koordinatriċi ta' laqda Belġana għal ġlieda kontra il-faqar il-prekarjat u l-esklużjoni soċjali. Mbagħad hemm is-Sinjura Ellen Nigren mill Trade Union, mill-Konfederazzjoni Svediża ta' Trade Union LO, hija wkoll konsulent għal Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Union b'enfasi fuq uh, il-ħarsin soċjali, inkluż il-pensjonijiet tax-xogħol. It-tielet mistiedna tagħna hija s senjura Barbara Helfrich, viċi president tal-pjattaforma soċjali u president tal-alleanza tas-semestru. Batem ukoll il-sur Mauro Cappello, auditur, u wa eh, tawek fostna mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Koezjoni ġewwa l-Italja. L-aħħar iżda mhux l-inqas is-Sinjura Durt Anderson. Is-Sinjura Anderson hija direttriċi tal-politika tal-Unjoni Ewropea fil-Konfederazzjoni Daniża tal-Tamina ħaddem. Għalek, nishtiq nilqa lil dawn il-mistednin kolla, għawek fostna l-lum. Ser nibdew mill-ewel. Il-kol kamintkom għandkom 8 minuti sabiex eh, taqsmu maħna l-sibiet taħkom, un-bat wara d-dikjerazzjoniet taħkom kollegi mill- kumitat tagħna ser ikunu jistgħu jagħmlu kummenti jew saqsu mistoqsijiet. Mela nibdew minn Dr. Weiser. Nixtieq li inti tibda bil-kontribut tiegħek. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kif qed tajb ħafna inti jiena nirrappreżenta 28 kap tal-servizzi tal, tal, eh, xogħol pubbliċi tal-Unjoni Ewropea. Dawn kollha jiffurmaw board u huma jatuna id-direzzjoni li fija għanna nimxu aħna e, naraw niżguraw li kunem l-implementazzjoni xirqa ta' dawk ix-xewqat tagħhom. Issa nixtieq eh, illum nitkellem fuq tlet ideat. L-ewwel nixtieq nitkellem fuq l-aġenda għal patt għax-xogħol aħna inqisu l-impjek u xogħol bħala eh, importanti ħafna għaliex dan jiżgura li ma jkunx hemm faqar. U anka jekk ikun xogħol illi mhuwiex retribuit tajb ħafna jew ikun anka fuq eh, bażi part-time, xorta waħda aħjar persuna tkun impjegata part-time milli ma kollix xogħol. Għaliex xorta waħda dan jista' jagħti aċċess għas-suq tax-xogħol. Tieni punt aħna osservajna illi x-xogħol ma jridx jitqassam iktar milli hekk ix-xogħol jiġġenera iktar xogħol dan ifisser illi ċerta stati membri għad għandhom sitwazzjoni pożittiva. U it-tielet aspett minnaħa tiegħi għal skopijiet ta' politika tax-xogħol kull ma jmuru għadem iktar importanti għalina illi ma nipruvawx eh, eh, ma nipruvawx niġildu il-qat meta jiġri, iżda nipruvaw niprevenuħ. Anka permezz eh, billi nindirizzaw aħjar il-sistema edukattiva Ma jamiex sens ukoll illi nonfqu flus fuq eh, ċerta servizzi illi mumiex ehm, kif suppost mumiex ta', kwalità li suppost huma. Barra minn hekk hemm ċerta prerekwiżiti għal ċerta servizzi bħal pereżempju orjentazzjoni bikrija, ikun hemm ukoll assistenza li tingħata lill istudenti fil-għażla fil tal-karriera tagħhom u dan japplika u kol għal min ikun qed japplika għax xogħol. Jeżistu ċerta strateġiji online u kol li permezz tagħhom iċ-ċittadini jistgħu jiksbu aktar informazzjoni. Iżda fl-aħħar net u ma jridu u ukoll ċerta għajnuna u pariri personali. Irrit ikun hemm ukoll ċerta programmi illi indirizzawhom lil dawn il-ċittadini u dawn il-programmi varjaw mir reġun għal reġun. Aħna nħossu illi il-politika, il-politiċi, il-rappresentanti ta' minħaddem u tal-ħaddiema stess jagħmlu ħafna sens. Aħna wkoll naħdmu u nisħu sabiex is-servizzi ta' xogħol ikollhom rwol ċentrali. U dan għandu wkoll ikun mezz ta' sabiex niksbu dak li nixtiequ niksbu permezz ta' tmexxija tagħna u niżguraw illi l-imsieħba kollha fis-suq tax-xogħol u fl-edukazzjoni kunu involuti. u wkoll illi l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea uh, tas sena 2020 hija metodu xera sabiex kull ma jmur intejbu is-sitwazzjoni u għamennu illi il-miri li huma parti minn din l-istrateġija mhux qed jintlaħ u kollha, iżda wieħed m'għandux jgħid illi dawn il-miri illi ġew uh, stabiliti u jiġu stabiliti fil-bidu ta' kull sena għandhom jiġu stabiliti fl-aħħar ta' dik is-sena. Weħet irid uh, dejjem jara u jagħmel reviżjoni ta' x'sar tajjeb, x'sar ħażin u minn dan kollu aħna nitalmu. Fl-opinjoni tagħna il-Youth Guarantee il-garanzija ta' zaza hija eh, eżempju eccellenti ta' kif madwar 28 stat membru nistaw namlu taqbil ta' xoll li rnexilna namlu, ta' xir rnexxilna niksbu, x'ma rnexxilniex niksbu u ta' x'nistgħu namlu aħjar. U sabiex namlu reviżjoni fl-aħħar tal-proċess. Wara kollox dan hu l-iskop u il-mod kif wieħed jitallem. Rigward il-servizzi pubbliċi, aħna tkellimna dwar dan, Mm, u ħloqna kelma ġdida eh, u għamilna ħafna benchmarking iġviri, qed nqablu kull majmur jmur il-ħidmiet f'diversi stati membri u dawn huma kollha eżempji pożittivi. Dan ifisser illi aħna nistgħu nitalmu ħafna minn xulxin. Ħadd ma għandu jingħata tort. Din hija idea ċentrali fil-qasam tal-servizzi pubbliċi tax-xogħol u il-kol kem aħna rridu narfu li nistaw nkunu aħjar minn kif konna qabel. L-eżempju ta' l-Aġenzija uh, eh, Federali ta' xogħol fil-Ġermanja ilha tinkoraġixxi mill-2005 din l-idea u kellna bżonn ta' 10 snin aħna personalment biex niċċaqalqu lilin minn pożizzjoni ħażina ħafna tal-impjeg tan-nisa u tal-parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol għal valuri pozittivi u pozittivi li qed nirnexxilna niksbu issa. Dan jidrilna li huwa importanti. U illi huwa fattur utli fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi, naddi l-kelma lil-Sinjura Deboe. Fidejk. Grazzi, Sinjura President, Sinjuri Membri tal-Parlament. Jena fit minn minuti se niprofa najdilkom il-punti u l-nin ta' dak li nishtiq naqsam ma'kom. Rit najdilkom għannom ta' min qed nitkellem għaliex is-servizz pubbliku Belġan forsi ma tafux minnu, aħna responsabbli nevalwaw l-effettività ta' drittijiet fondamentali f'sitwazzjonijiet ta' faqar intom ta' fużgur li f'sitwazzjonijiet soċjoekonomiċi sfavorevoli ħafna memx dritt fondamentali li jirreżisti għal faqar, per eżempju protezzjoni tas saħħa un-ugwaljanzi soċjoekonomiċi tal-kura tas saħħa kulħadd jafu l-istennija tal-ħajja tal-faqar hija inqas minn dawk tal-persuni li qegħdin jgħixu aħjar. Jena qed intikom eh, nistantikom eżempji ta' dawn l-affarijiet fil-każ tal-, -tal drittijiet fondamentali kollha għalhekk aħna responsabbli li namlu eh, rakkomandazzjonijiet l gvernijiet u dana namlu fl-imkien mal-persuni li qegħdin jgħixu fil-faqar u l-atturi konċernati. Mela, wara li għattilkom ftit il-pozizjoni tijaj xini, se nibda billi najdilkom xinuma l-interessi illi aħna rajna fl-istrategija Europa 2020 u dak li tal-limna mill-laturi mbat kemtejn fuq il-rizultati u dak li huwa essenzjali għal-ġejjeni. Mela l-interess eh, potenzjali illi identifikajna l net approċ orizzontali għalix l-Istrateġija Ewropea 2020 trab torbot tkabbir ekonomiku l-inklużjoni sostenibli. Et nitkellmu dwar eh, l-inklużjoni sostenibli għat netkelmu dwar kabbir ekonomiku fiħ nifsu ma jnaqqas il-faqar u l-inugwaljanzi b'mod automatiku hemm bżonn illi ikun hemm impenn espliċitu illi naraw li jkun hemm konverġenza ta' tkabbir ekonomiku progress soċjali għal dawk kollha illi jikkaratterizza il-modell Ewropew element ieħor pożittiv l-istrateġija 2020 hija li hemm impenn espliċitu Eh, fil ġlieda kontra il-faqar u eh, għanna u kol xinżidu madan għan kwantifikata li xemżon li niksbu u koll rizultati tangibli bat il tielet element pozittiv li rrit nisħaq fuqu għalli li hemm ħafna indikaturi li jintużaw biex inkejlu l avanzi jew inkella l-passi lura li tieħdu fil-ġlieda kontra l-faqar u qegħdin taraw li hemm ħafna indikaturi li qegħdin jintużaw u identifikajna bosta gruppi ta' persuni li jgħixu fil-faqar b'indikatur wieħed eh, kun ikonna ċirku wieħed imma bi tliet indikaturi għandna eh, nistgħu naraw aħjar l-intersezzjoni ta' dawn il-persuni illi qegħdin eh, kollha f'sitwazzjoni ta' faqar hija żgħira ħafna fil-fatt ir-riżultati intom tafu li ma tantx hemm riżultati ftit li xejn għal dak li rigwarda l-għan ta' tnaqqis tal-faqar għalix il-faqar qiegħed jiżdied mhux qed ngħidu jien imma qed huwa miktub fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-midterm review l-Kummissjoni qalet illi xejn ma jwassalna biex naħsbu illi sensibu soluzzjoni ta' malajra għal din il-problema. Mbagħad irridu eh, ngħidu wkoll li hemm sottovalutazzjoni ta' numru ta' persuni illi jgħixu fil-faqar l-istatistika mill-istati membri ta' persuni li jiexu fil-faqar ma jqisux il-persuni per eżempju illi jiexu eh, barra fit-torra għalix domx fej joqodu għalix dawn umma koperti mill-istatistika aħna fil-Belġu minna proġett ta' riċerka li eh, huwa maħsub biex ninkludu lil dawn il-persuni fil-kampjuni li ħadna biex nispiraw eh, l-Unjoni Ewropea u koll biex Eh, tkopri il-situazzjoni ta' ċittadini Ewropej kollha il-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha tajt il-krizi kriżi wriet il-ħtieġa ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali effiċjenti x'qed naraw qed naraw li l-aspett ekonomiku ta' tkabbir ingħata ħafna attenzjoni u dan skapitu tal aspett inklusivi u soċjali. Sħaqna ħafna fuq iż-żieda tar-rata tal-impjiegi u l-attivazzjoni tal-lokazzjoni soċjali skapitu tal-kwalità tax-xogħol u tal-lokazzjoni eh, soċjali minkejja li n-numru ta' impiegi qiegħed jiżdied xorta waħda l-faqar ma jonqos jekk il-kwalità ta' xogħol ma jkunx tajjeb. Hemm ukoll ħafna xogħol prekarju, eh, xogħol ta' part-time, salarji baxxi, ecc. naraw ukoll li xogħol intermedjarju ħafna drabi eh, jista' jwassal għal post ta' xogħol permanenti jekk il-persuni jkunu ikkwalifikati. Imma normalment jekk il-persuni ma tantx ikollhom kwalifiki wara dak ix-xogħol intermedjarju jibqgħu qiegħda Issa, dwar il-ġejjieni li morru lura l-ambizzjoni ewlenija tal-istrateġija ġifiri approċ orizzontali fejn l-aspetti soċjali u ekonomiċi huma marbuti ma' xurxin u natu l-politika soċjali priorità għal dik li tingħata l politiki ekonomiċi. Diġà hemm odot li jistgħu nistgħu nużawhom biex naslu biex nilħuq l anijiet tagħna dan l-approċ orizzontali li semmi u wkoll fit-trattat ta' dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea li jitlob li għandna natu iktar attenzjoni l-politika politika soċjali tal-Unjoni Ewropea. Mod ieħor kif nistgħu nilħuq l-għanijiet tagħna huwa li nilħu nintegraw l-istrateġija l-għanijiet kwantifikati fl-istrateġija tagħna u mhux nindirizzawhom b'mod iżolat meta jittieħdu miżuri l-effetti tagħhom jista' jitnaqqas jew jixxejjen anke minħabba miżuri li jittieħdu f'qasam ieħor illi ixxejjen l-effetti kollha tal-ewwel miżura pożittiva li tkun ittieħdet irridu natu l-istess importanza fuq livell nazzjonali l-riformi kull stat irrit eh, jati rapport lill-Unjoni Ewropea dwar il-pjan nazzjonali tiegħu. Aħna per eżempju fil-pajjiż tagħna daw l-affarijiet jingħataw inqas informazzjoni, eh, inqas importanza. Mżon ukoll illi iva noħolqu iktar impjiegi miridu jkunu xogħol ta' eh, xogħlijiet ta' kwalità u jridu jkunu wkoll aċċessibbli għal dawk li mhumiex parti mis-suq tax-xogħol li jistgħu wkoll ikunu offruti lil persuni illi ma tantx għandhom kwalifiki u li qiegħda għal tul ta' żmien hemm bżonn ta' protezzjoni soċjali li tħares realment, ġenwinament, inkluż il dawk li huma l-iktar vulnerabbli, anke kwezzjoni ta' kondizzjonalità ta' drittijiet li rridu aħna nsaħħuha din il-kondizzjonalità rridu ħafna drabi aħna nifmuwa e, e, il-kondizjonalità nifmuwa b'mod iktar limitat, hemm bżonn ta' tħul tajjeb xogħol tal li jkun aċċessibbli u anki suq ta' xogħol miftuħ għal kulħadd. Mbagħad il-prezz tal-protezzjoni soċjali huwa iva jeżisti imma dan huwa dritt fundamentali indispensabbli jekk wieħed irid jgħix fid-dinjità u huwa wkoll investiment u mbagħad fl-aħħar net ir-raba priorità hija l-parteċipazzjoni. Għaliex il-miżuri li igawdu minnom ċerti persuni u l-mod kif il-professjonisti u s-servizzi li applikaw għalilom jimxu jista' jkollhom iktar effett minn dawk illi jiġu minn fuq mingħajr ħadd ma propjament jifmu għalfejn qegħdin isiru ċerti affarijiet. L-aħħar punt tiegħi jiġifieri rridu nirfinaw il-għan kwantitattiv bukoll nżidu miegħu aspetti kwalitattivi iva ċifri u ma meħtieġa ma l-lin mill-rilevanza tal-anijiet kwantifikabli rridu naraw l-indikaturi li jintużaw biex dawn jinħorġu. bżonn illi u koll nevitaw illi ma li nifokaw fuq il-persuni illi huma l-iktar fqara għaliex dawk għandhom bżonn ta' investiment akbar biex dawn joħorġu mill-faqar, l-ambizzjoni tal-istrateġija kienu anki biex isaħħaħ il-koezjoni soċjali. Mbagħad l-approċċ tagħna f'termini ta' drittijiet tal-bniedem dan ifisser li biss parti waħda mill-popolazzjoni li aħna rridu toħroġ mill-faqar metajna niprofa nipprova nispjega dan lan li aħna rridu noħorġu il nies mill-faqar, jgħidu għaw ħamsa min-nies madwar il-mejda, eh, fl-2020 se jkun hemm persuna waħda minna illi se tkun iktar fqira milli hi illum. Ġifiri, hemm ukoll ħafna perikli illi il-faqar ikompli jinfirex un approċċ approċ eh, kwantifikat huwa irid ikun eh, imsaħħaħ b'approċċ ukoll kwalitattiv kif nistgħu ngħinu lin nies joħorġu mill-faqar darba għal dejjem. naħseb illi diġa bistilħin aħjar niqafaw. Madam De Bowe, uh, eh, you had to introduce yourself. Tajb uh, mela, jina ħan tenni illi jint għalix inti ma prezentajt xruħek, illi inti l-koordinatriċi tal-laqda belġana għal-ġlida kontra il-povertà, l-prekarjetà u l-esklużjoni soċjali. Issa naddil kelma l-Sinjura Alan Egan li għed t-rapprezenta il-Konfederazzjoni ta' Zvediza ta' Trade Union Allo, kif ukoll jew ukoll konsulent eh, għal uh, Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Union u li tiffoka l-aktar fuq il-ħarsin soċjal inkluż il-pensjoniet tax-xogħol. Għal 8 minuti jekk joġbok. Grazzi ħafna. Na. Eh, il-trade union li rappresenta jena u biħet mill-ikbar li jesistu fl ispezja naddu għall-slajd liħor għanna tret eh, ċentri uh, tal-LO, il-TCO u s-saku li rappresenta l-akademiċi u il-funzjonari tal-livell tan-nofs. Ġifiri, union tal-ħaddima. Palla introduzzjoni nista' ngħidilkom illi fl svezja ħdimna ħafna fuq l-istrateġija 2020 bejn il-gvern u anki l-istrateġija nazzjonali kollox jista' jmur aħjar imma minn perspettiva ta' trade unions qegħdin naraw li l-perspettivi tagħna eh, jiġu rispettati nirrispettaw il-xurxin hemm tliet trade unions eh, ewlenin l-LO, TCO u l-SACO li parteċipaw ukoll fil-Konfederazzjoni tal-Trade Unions l-ello illi nirrapprezenta jena tirrapprezenta l-ħaddima u t-TCO tirrapprezent u sako jirrapprezentaw setturi ta' ħaddima. 85% tal-ħaddima svedizi huma membri ta' trade union hemm ukoll ovvjament prioritajiet differenti u xorta waħda jirna xienna nikkooperaw mhux ftit fuq dak li huma l-anijiet li rridu jintlaħqu fanki fuq livell Ewropew. Aħna rappresentanti kemm fuq livell privat kif ukoll pubbliku anki fl-Iżvezja. Il-Gvern Svedi introduċa kunsill biex jaħdmu fuq l-istrateġija 2020 u għamnek rappreżentanti jiltaqaw mod regolari għal-menu darba fix-xar. Jiltaqaw kif għatilkom darba fix xar un bat bosta drabi oħra matul is-sena ma' funzjonarji. Aħna smajna u koll l-interventi eh, tal-kommissjoni, tal, rakkomandazzjoniet li għamlet tal-kull pajjiż u anki il-setturi differenti u l-ministeri u koll jisimaw l-opinjonijiet li noħorġu bihom aħna il-trade unions u l-organizzazzjonijiet ta' minnaħaddem fl-Svezja jgħatu jagħmlu rapport miktub għal darba fis-sena u l-organizzazzjonijiet volontarji u koll jagħmlu suġġerimenti tagħhom issa dwar l-evalwazzjoni tal-Istrateġija Ewropea 2020 u l-proposti tagħna għal ġejjien aħna nistgħu ngħidu dan jekk aħna nifokaw fuq il-lan ta' impik kif niġġeneraw aktar impik u niġġieldu kontra l-faqar nafu illi hemm ħafna prinċipji bażiċi kemm fuq livell nazzjonali anke fiħdan il-politika Ewropea imma eh, peress illi l-għanijiet maħniex għeddin nilħuqom u għallek l-istrateġija tider li mbżon li tiġi riveduta, mbżon illi naraw bis-serjetà fejn nistaw intejbu l-istrutturi prezenti għalix l-istrutturi e, il-proposti tal-istrateġija 2020 ma tajbin imma l-metodu ta' koordinazzjoni miftuħ jew l-introduzzjoni ta' indikaturi mhux vinkolanti mhumiex bizzejiet. Hemm bżonn illi natu aktar spinta lil din l-istrateġija li konna aġenda soċjali ferma aktar b'saħħitha u rigoruża rridu illi nipparteċipaw e, e, li ninkludu lil kulħadd għaliex is-26 miljun persuna li huma qiegħda huma skandlu u anke l-miljuni ta' persuni li qegħdin jgħixu fil-faqar ukoll huma xi ħaġa li għandha ġanna nistħu l-affarijiet sejrin mill-ħażin għall-ar anke minn meta aħna fissajna dan l-anijiet Allora, x'qed tipproponi il-Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions jitolbu illi l-istrateġija Ewropa 2020 tiġi riveduta? biex aħna nisodisfaw l-istennijiet ambizjużi l-istrateġija trid tiġi imġedda hemm bżonn li ninvestu f'Ewropa li tintegra li tagħmel investimenti intelligenti u li tkun li jkunu wkoll sostenibbli irridu niskurraw li l-istrateġija Ewropa 2020 tkun tinvolvi lil kulħadd, irridu ninvolvu lil kulħadd is-suq tax-xogħol ukoll irrid ikun involut. M'għandniex laqqas ninsew li l impjiegi ġodda irridu jkunu impjiegi ta' kwalità tajba. irridu nikkombinaw il-prevenzjoni u miżuri ta' korrezzjoni, irridu noħol u rabtiet bejn din l-istrateġija sabiex sfidi politiċi oħrajn jitqisu u kol mod partikolari eh, agenda soċjali. Aħna ma nistax nippermettu illi l-istati membri eh, japplikaw miri jew għanijiet inqas ambizjużi minn dawk fissati fuq livell Ewropew. U bżonn li kunem dibattitu fuq livell Ewropew. Tajab, mis issa naddu l-kelma l sinjura Helfrich, il-Viċi President tal-Pjattaforma Soċjali kif ukoll President tas-Semester Alliance. Fidejk, Sinjura Helfrich. Grazzi ħafna fissem il-pjattaforma soċjali Ewropea u l-alleanza e, tal-Semester e, Alliance jina nishtiq nirringrazzjakom ta' din l-istadina aħna nħossu illi dan huwa avveniment importanti ħafna għaliex ir-reviżjoni tal-istrateġija 2020 huwa avveniment li jsir darba kull xar snin u għalhekk ridu nħejju ruħna tajjeb ħafna għalih kulħadd irid ikun involut fih u aħna aħna kuntenti ħafna illi il-Parlament iddeċida illi jisma' anka lill-NGOs. Is-soċjetà ċivili ila tistenna ħafna din ir-reviżjoni ta' ta' nofs iż-żmien u nixtieq ngħid mill-ewwel illi aħna disappuntati ħafna illi din ir-reviżjoni uh, saret bċerta dewmien. Dan huwa diżappunt illi jista' jkollu anka konsegwenzi negattivi fuq ir-reviżjoni innifissa. Però xi kelmtejn fuq il-pjattaforma soċjali Ewropea. Aħna pjattaforma ta' 46 NGO Ewropea li jaħdmu fil-qasam soċjali u li naħdmu wkoll fuq livell ta' stati membri. Il-semestru Ewropew u anka dan il-European Semester u għamamul minn membri li huma membri wkoll tal-pjattaforma iżda il-semest, dan il-semestru naqat fl-imkien sabiex uh, eh, l-NGOs sa mill-2011 kunu jistaw jamlu monitoraċ tal-progress illi kun qed isir fil-European Semester anka brabta mal-miri prinċipali. Eh, il-pjattaforma lek hija daqsxejn aktar wiesa f'dik li hija eh, dawk li huma membri, però jiena se nkun qed nitkellem l-aktar bħala viċi president ta' din il-pjattaforma soċjali. Eh, il-pjattaforma rat illi u kienet kritika ħafna tal-fatt illi ċerta wedit illi saru ma nżammewx. Meta nqisu lejn il-figuri llum naraw illi hemm 5 miljun persuna aktar li huma aktar f'ira l-lum meta mqabbla mal-2010. Il-qat zdiet fil-fat laħa il-68% u dak tan nisa huwa eh, ta' 63%. Jiġifieri il-miri hemmhekk ma ntlaħqux lanqas. Barra minnek rridu irridu narfu il-fatt li ehm, differenza kbira fil bejn is-sessi, 16% bejn nisa u rġil u eh, li tlaħħa 39% eh, fil-Lussemburgu, 47% fil-Ġermanja u 44% fil-Ġermanja. Eh, fil-fatt dan ifisser illi il-revizjoni tas-sew eh, kienet hemm eh, u il semestru wkoll qed is il- linji gwida li ġew eh, stabiliti fl-2011 l-enfasi prinċipali nsab fuq il-politiki finanzjari finanzjarji u il- politiċi mikroekonomiċi dawn huma eh, l-iktar li qed nifukaw fuqhom barra minn hekk ċerta rakkomandazzjonijiet saħqu biex innaqsu id-dejn pubbliku nefqa pubbliku iżda ftit li xejn qed ikun hemm koerenza bejn il-miri u l-implementazzjoni tagħhom. Dan ser ikompli jiġġenera kull ma jmur iktar faqar. Now, the European <clears throat> Social Platform has il-pjattaforma fil-fatt tixti eh, tagħti tliet rakkomandazzjonijiet. L-ewwel li jkun hemm konsistenza tal-politiki u jkun hemm trasparenza tul il-proċess. Dan ifisser li aħna rridu nagħmlu reviżjoni tal-arkitettura kollha kemm tal-semestru eh, eh, fil-ġeneralità tiegħu, fil kollu kemmu u naraw kif il-miri jaqdu ma' xulxin. para minn hekk hemm bżonn li l-istrateġija tkun aktar trasparenti fil-proċess tagħha e kif torbot ma' semestru. Ewropew. It-tieni rakkomandazzjoni torbot mal fat li rridu niżguraw il-progress u l-miri soċjali e kif qalet il-kellima ta' qabli uh, huwa importanti illi innaqsu il-povertà u nżidu l-inklużjoni soċjali. Rridu nindirizzaw l-ikbar inugwaljanzi li kull ma jmur qed jiżdiedu u rridu niżguraw li kun hemm impjieg ta' kwalità mhux sempliċement miżuri għal xogħol. Barra minn hekk titjib ukoll il-sitwazzjoni ta' e-, edukattiva wkoll. It-tielet rakkomandazzjoni mbagħad torbot mal l-involviment tal-partit interessati fuq rajna illi anka fuq livell nazzjonali u anka fuq livell Ewropew illi il l-idea ta', ta, ta Sir Schultz ta, ma ġietx integrata kif suppost u uh, dawn mhux qed jinkludu kif suppost is-CSRs ukoll, mhux qed jiġu segwiti kif suppost dawn is-CSRs. Meta jkun hemm konsultazzjonijiet ma' soċjetà ċivili Eh, ma mhux qed ikun hemm konsistenza ta' dak li jintqal u spiss biss ikun hemm laqa waħda u ma jkunx hemm ċerta segwitu ta' soċjetà eh, u involviment ta' soċjetà ċivili. Issa rigward l-ewwel rakkomandazzjoni li rridu niżguraw li jkun hemm ċerta konsistenza u trasparenza ilna ngħidu illi memx mux qed ikun hemm bilanċ bejn l-aspett soċjali u dak ekonomiku u irrid jerġa' jintlaħaq bilanċ fid-dimensjoni tas-semestru Ewropew. Barra minn hekk l-implementazzjoni wkoll ma kinitx effettiva dan l-aspett irid jiġi indirizzat. Barra minn hekk nirrakkomandaw ukoll illi irrid isir Eh, si trid issir proċess ex ante tal-proċeduri fiskali u rrid ikun hemm eh, valutazzjoni tal-bilanċ bejn is-sessi biex nindirizzaw anka il differenza fil-pagi li hemm bejn il-sessi. Barra minn hekk irid ikun hemm azzjonijiet konkreti fuq il-miri prinċipali kollha. Fl-Annual Growth Survey rajna ukoll u rridu niżguraw ukoll illi s-CSRs jindirizzaw jinkludu l-istati membri kollha partikolarment brabta mal-kwistjoni tal-faqar. Meta ngħid dan, per eżempju, il-pajjiżi ta' Trojka mhux qed jirċievu CSRs u dan ipoġġihom f'sitwazzjoni zbilanċata u mhux ġusta Ah, Umma u koll rridu jirċivu CSRs bħal stati membri oħra barra minnek u importanti u koll illi nistabilixxu qafas għal eh, mainstreaming tal-agenda tal-ugwaljanza u nisqu aktar fuq drittijiet eh, tal-ċittadini tagħna. Rridu nisqu koll fuq rapport eh, li jisħaq fuq mm, revizjoni tal-prestazzjoni tal-ħaddiema u koll. L-scoreboard u koll dan l-aspett ġi uh, ħafna minn ċerta organizzazzjonijiet. Aħna jidrilna li dan l-scoreboard huwa pożittiv, però jrid jintrabat ma' sistema li tiżgura li jkun hemm li tittieħed azzjoni meta jkun hemm bżonn meta l-aspett soċjali ma jintlaħax ma jingħatax importanza. Scoreboard se jibbenefika wkoll minn analiżi aktar dettaljata fuq il-faqar l-aktar estrem, par preżempju aħna qed nitolbu biex nirrevedu mill-ġdid l-indikaturi preżenti u nagħmluhom kemm xejn aktar speċifiċi għal ċertu gruppi u anke għal ċertu sitwazzjonijiet partikolari. Sabiex aħna nkun nistgħu nagħmlu progress fuq il-miri soċjali aħna nixtiequ li jkollna pjantazzjoni komprensiva, tlabna wkoll biex il-miri jinqasmu fi gruppi skont is-sess u anki skont is-suġġetti tematiċi, s-saħħa, l-edukazzjoni. Aħna qegħdin nitolbu kollha l-aġġornament tal-pakket ta' investiment soċjali mo partikolari fil-oqsma ta' meta għal persuni sfullati, il-faqar u anki biex ninvestu fit-tfal. Et nitolbu kol adozzjoni ta' qafas Ewropew fuq tħul ta' paga minima. Fuq it tielet kwistjoni, l-impen tal-partit interessati aħna hawnhekk għandna monitoraġġ mis-soċjetà ċivili li kienet jibmamel monitoraġġ ukoll tal dan, dan il-proċess, però sissa għadna ma ksibniex dialogu strutturat flimkien ma' awtoritajiet lokali u nazzjonali fuq l-osservazzjonijiet tagħna u anki il-monitoraġġ li għamilna. Aħna nafu li bħal pajjiżi fi Spanja u l-Irlanda il-proċess ta' konsultazzjonijiet u ħafna ħjar u fil-fattu ma tiġbru fl-imkien is-soċjetà ċivili, ministri ta' finanzjament, ministeri tal-ekonomija u ministeri ta' soċjali. Pero aħna nħossu li dan mhux qed isir eh, f'pajjiżi oħra u m'hemmx eh, dan id-dialogu ma' eh, partijiet interessati. Aħna jekk nixtiequ li jkollna gwida għall-istati membri sabiex joħolqu aktar struttura f'dan id-dialogu. U anki jimplementaw il-prinċipju ta' sħubija fil-fond soċjali hekk kif inhu mbassar fil strateġija L-aħħar kelma l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, membri tal-pjattaformi soċjali kienu teħarsu lejn il-bidliet li saru fil-CSRs. U anki l-osservazzjoni kienet li l-politika ta' austerità qed kompli hemm inqas pajjiżi inqas CSRs fil-pajjiżi rigward il-faqar li tnaqsu fil-fat minn 12 6 u ma hemm ħafna attenzjoni fuq l-impjieg eh, u koll attenzjoni fuq il-kompetitività aktar milli li n-nies jirċivu xogħol ta' kwalità u li n-nies jitilqu minn fuq il-benefiċċji soċjali. L-aħħar kelma Is-CSRs li għanna bħalissa mux qed juru strateġija u għalhekk aħna qegħdin nitħazbu. Marfux eżattament għalfejn għanna l-metodologija li għet daqas il-CSRs minnar ma jkun hemm idea ċara fejn aħna nixtiequ naslu. Grazzi tassew. Thank you. Grazzi tassew, sanat il-kelma l Sur Mauro Cappello. Inti auditur, u qed tirrappreżenta l autorità ta' Awditorija u l-Aġenzija għal Koeżjoni Nazzjonali fl-Italja. Jekk jogħġbok, Sur Kapello. Sur President, Sinjuri Deputati, l-ewwel qabel kollox nixtieq nesprimi l-gratitudni tiegħi għall-istedina personali li intom għamiltuli għalija u għanur li nkun hawnhekk fostkom L-interventi għaj għandu xieqsam samma revizjoni tal-Istrateġija Ewropea 2020 u ser tipprova tiġbet l-attenzjoni ta' fuq il-punti marbuta mal-kwalifikazzjoni miġi tal-kompetenzi pala ġenaturi konkreti tal-imposta xogħol. Jien naħseb li l-għanijiet prinċipali tal-Istrateġija Ewropea 2020 huma marbuta fl-imkien anki mal-kapaċità biex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jirriflettu b'mod innovattiv u anki eh, kreativ. U għal din ir-raġuna nisab eh, konvint li huwa meħtieġ biex fiħdan id-diskussjoni tagħna ikollna eh, il-ċentrali ta' tixtet l-attenzjoni ta' fuq il-bniedem għax huwa l-iktar riżorsa importanti u għanna għanna il-moħ. Permezz ta' deċiżjoni tal deċiżjoni wieħed li ta' 5-0 tal-2008, wieħed għal l-2009 kienet is-sena għal kreattività u innovazzjoni, però il-linji gwidi li konna nsibu fiħdan din id-deċiżjoni u hemmhekk fihom kellhom kienu jmorru lura għal 9 tal-2006 rigward il- taħriġ permanenti. Il-kompetenzi li aħna nsibu f'punt ħamsa kella kienet tissejjaħ wieħed irid jitgħallem, nitalmu biex nitalmu. U fit-titlu stess però ma konna ngħidu xejn dwar il-prinċipji fundamentali tal-ħidma ta' moħħna, ġifieri anki għalkemm ix-xjenza studjat il-moħħ, però mhux qed nużaw eżattament dawn dak li tallimna ġifier daw il-prinċipji fl-2014 din is-sena ġiet iddedikata għal moħħ Anki f'dan il-każ, fl-opinjoni tiegħi, Għonek tlifna okkazjoni, tlifna opportunità li fl-2014, aħna xħedna l-attenzjoni fuq kollox fuq is-suġġett importanti u koll tal-MART, kemm mart neurologiku u dak psikjatriku. Minn flok l-intelligenza u l-intelligenza artificiali. U għalek xiridu namlu? Il-proposta tijaj, Sur President, Signor Deputati, i li biex fil-qalba tal-priorità tal-ħolqien u intelligenza fil-2020 nixtieq li jkollna inizjattiva u nsejħula li niskopru il-moħ. L-idea tiegħi li natu li niddedikaw din l-ideja li zaza u li ċittadini Ewropej impenjati fit-taħriġ u fit-talim u nalmuhom eżattament kif jaħdem il-moħtana kif jaħdmu l-abiltajiet tal-moħtana, il-cortex, etc. xinu ma il-karatteristiċi li ħana rridu nużaw sabiex bekk nużaw il-moħtana skont il-vokazzjoni naturali li għanna, il-seta tal-immaġinazzjoni. Issa kif dan ikollu effett fuq moħna. E, e, is-seta ta' l-assoċjazzjoni anke kif aħna e, hija l-bażi wara kollox ta' kif jaħdem moħna. Aħna irridu natu saqajn lil din it-tip ta' idea. Sur President, Sinjor Deputati, jiena nixtieq li ikonna sena eh, Ewropea li tkun dedikata għal moħ u insċin sejħira il kapacita tal-moħ tagħna stess. Din is-sena tkun ħaġa tajba li kiku nipromuovu anki konferenzi, seminars u dibattiti biex ninvolvu l-persuni pubbliċi li imexxu l-attivitajiet ta' taħriġ istruzzjonijiet, formazzjoni professjonali, sabiex bekk dawn ikunu il-pedament ta' firxa aktar kbira fit-territorju Ewropej tal-prinċipji tal-moħ ta' din daw il-karatteristiċi tant importanti li jiġu użati mill-aktar persuni għolja fil-dinja, fil nitkellem dwar il-brainstorming, il-mind mapping, anki kwistjoni marbuta mal-problem solving Għalek tkun tajba f'din is-sena li nidu kampanji, eh, ta' reklamar biex natu dawn il-messagġi u anki nipromuovu eh, tip ta' studji anki fuq eh, stat membru wieħed imma anki fuq livell Ewropew. Niproponi li nipromuovu anki fiħdan il-programmi operativi waħdina tal-im ta' din it-tip ta' teknika li semmejtilkom il-brainstorming, il-mind mapping, teknika ta' problem solving u permezz tagħhom jistgħu jiġu applikati wkoll fl osma ta' studji differenti, ġifri il-matematika, l-letteratura, xjenza, il-liġi, l-inġenerija, il-biofizika, eccetera, eccetera. Naħseb tkun ħaġa interessanti ħafna li nsaħħu d-dokumentazzjoni tal-Istudju Ewropew permezz ta' annes, annes aħari, mappa mentali li tagħti ideja tal-argumenti u l-konċetti li id-direttiva u rakkomandazzjoni u id-deċizjoni tkun xi tkun ikun xi id-dokument xi kun eh, qed indirizza. Fl-aħħar net jiena li ħaġa li toġobni hi l-inizjattiva ta' kampjun Ewropew tal ta' ċittadini Ewropej li kum miftuħu kollha żagħżagħ kollha Ewropej li jixtiequ. jamlu jaraw eżattament eh, kif jizaw dawn it-tip ta' mind mapping eh, u l-problem solving u l-brainstorming. Din it-teknika fejn ġiet użata fil-fatt waslet għal riżultati kbar anke fit-titjib u l-motivazzjoni ta' l-istudenti u anke f'termini ta' kwalità ta' talim jina nishtiq niproponi dawn it-tip tal-azzjonijiet għaliex jien naħseb li huwa neċessarju noħolqu soċjetà eh, aktar letterarja. U din ser ikolla impatt fuq l-anijiet kollha ta' l-Istrateġija Ewropea 2020. Issa nixtieq nikkonkludi. Xi ħadd qal li din taħdem tajjeb biss jekk il-moħħ jiġi użat u fil-fadda bħal paraxxut. Il-paraxxut jiġi użat jekk infetaħ biss u jekk wieħed ikollu kuraġġ li jintefa'. U għalhekk, Sur President, Sinjur Deputati, intom li intom il-poter tal-Ewropa, nixtieq li intom ukoll ikolkom eh, il-kuraġġ li teħdu dan il-pass il qudiem Viva l-Ewropa! Thank you very much. Grazzi tassew. Inti semmejt is-sena l-moħ, ħanati l-kelma lil Sinjura Dorothy Anderson, hija fil-fatt direttur tal-politika għall-Unjoni Ewropea fil-Konfederazzjoni fil tal-ħaddiema Daniżi. Grazzi tal-li sidintuna għonek biex eh, nipparteċipaw f'dan ismi jiena nirrapprezenta l-Assoċjazzjoni ta' dawk li jħadmu fid-Danimarka. Aħna nirrapprezentaw 24.000 persuna li tħaddem fid-Danimarka Jifiri ġifiri kważi nofs il-persuni li ħadmu fid danimarka Jiena għandi tlet messagġi li nixtieq naqsam magħkom. diffiċli li wieħed jitkellem l-aħħar smajna ħafna prezentazzjonijiet interessanti ferm differenti ħafna mejna se nagħmel ħilti. Għalhekk jiena se niprova illi nitkellem Eh, dwar l-impiegi rridu nżommu l-impiegi u niprofaw kem jistajku ma naħsbux biss sal ponta tam neħerna sal-2020 imman kelli l-in minn dik id-data se jġri wara un-bat hemm il-kwistjoni ta' kif aħna sen sen asmu dan ix-xogħol niprofaw namlu natmu fuq sistema ta' benchmarking u bench learning nippruvaw norganizzaw l-informazzjoni b'mod iktar kwalitattiv. Illi ikonna il-kuraċ anki fil-kuntest fil ta' talim. Mbatem sfida għall istati membri kollha li jinvolvu aktar l-imsieħba soċjali. Fej qegħdin fl-Ewropa? Hemm xaħut li jgħidu l-affarijiet sejrin naqra aħjar. Jiena naħseb illi eh, l-affarijiet mhumiex eh, daqshekk pożittivi daqskemm wieħed jixtieq l-affarijiet qegħdin forsi sejrin aħjar li lin mixtut tal ewropa imma fl ewropa ma tantx sejrin tajjeb l-affarijiet. Aħna mid-Danimarka nesportaw lejn l-Ewropa. Min jaħseb li l-affarijiet mixin ħarir fid-Danimarka ir-rata tal- eh, tal-impiegi hija tajba, imma aħna ovvjament niddependu fuq dak li jkun għaddej fl-Ewropa u jekk l affarijiet l-Ewropa mhux tant sejrin tajjeb, allura laqas aħna ma tant aħna sejrin tajjeb. Irrid ikomna eh, l-anijiet, anijiet ta' tkabbir ukoll u mbagħad orizzont għal minna 20 sena u rridu naraw u kollu naħsbu dwar l-sfidi demografiċi. Irridu u koll nifmu li jemżon li naħsbu u koll xse jiġri wara. Fid-Danimarka aħna nipruvaw infittxu zazax kwalifikati ma għomx imma xorta waħda hemm nies li huma qiegħda għalhekk iridu nħedġu n-nisa jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol pereżempju din ukoll tista' tkun parti mis-soluzzjoni. Mbagħad hemm ukoll iż-żgħażagħ il-taħriġ Mbagħad hemm ukoll dak li aħna nsejħulu il-work-based learning. Dan fil-Danimarka huwa settur importanti ħafna. Aħna nħarġu bosta nies dan permezz ta' dan il-metodu. rridu u koll, eh, nistaw u koll ħarġu nies li jkunu speċjalizzati għaliex inkella kunu sempliċement qegħdin inħarġu in nies biex jibqgħu qiegħda. Mela, taħriġ professjonali imma fil-kuntest ta' strateġija Ewropa 2020 ġdida. U issa nabdi għal bench learning. Dan il-bench learning biex eh, nwaslu il riformi meħtieġa nevalwaw dak li qed jiġri fl-istati membri biex ikonna swieq ta' xogħol illi jaħdmu tajjeb biex jipprovdu xogħol ta' kwalità, xogħlijiet aħjar u iktar impjiegi sabiex il-kumpaniji ikollhom il-kuraġġ iqgħu qalbhom biex jinvestu. Din hija sfida għandna bżonn ta' strumenti sabiex ir-riformi li eh, se nimplementaw jagħtuna l-kwalità li nixtiequ. U eh, għaliex le, għaliex ma jkunx hemm eh, din il-fażi ta' targeted training biex naraw ukoll x'inhu qed jagħti riżultati tajbin u x'mhux. Mbagħad l-aħħar punt. Fuq l imsihba soċjali u ir-rwol tagħhom. Aħna organizzazzjoni u assoċjazzjoni ta' persuni li ħadmu li flimkien ma' NGOs nipparteċipaw fora li jaqdu fiħdanon bosta imsieħba differenti. mhix xi ħaġa li hija propju bbażata fuq l-Istrateġija Ewropa 2020 il-Kummissjoni Juncker poġġiet ukoll l-imsieħba soċjali fuq il-mappa u qal li hemm bżonn illi nsejsu l-ekonomija u koll fuq l-imsieħba soċjali li dawn iridu jkunu koll involuti. Fid-Danimarka l-imsieħba soċjali talbu lill-gvern biex jorganizza aħjar il-kollaborazzjoni għaliex bekk biss nistaw koll in tejbu il sitwazzjoni u nsibu soluzzjonijiet komuni. Mbagħad forsi hemm element li insejnieh u li forsi jista' jgħinna biex Eh, insaħħuha l-istrateġija Ewropa 2020 u biex l-anijiet tagħha jkunu iktar konkreti u iktar vinkolanti għall-istati membri. Nistaw forsi noħolqu strumenti li jkunu vinkolanti li jkun hemm ukoll obbligu ta' riformi fuq livell nazzjonali konna ħsibna dwarhom dawn xi snin ilu, imma mbagħad twarbu forsi ta' min wieħed imur lura għalihom dawn huma importanti għall kumpaniji għall-impjegati. Hemm bżonn li dawn l-affarijiet ikunu iktar vinkolanti fuq l-istati membri. Naħseb illi se nieqaf hawnhekk issa nistenna bil-ħer għal mistoqsijiet tagħkom. Interesting introductions. Introduzzjonijiet interessanti issa nixtieq nagħti l-kelma lill koordinaturi jew is-sostituti tagħhom u nixtieq nibda bil-grupp tal-PPE nagħti l-kelma lil onorevoli Schulze. Fissem il-grupp tal-PPE, grazzi tassew tal-li ħattu l-ħin ta'kom biex tiġu iżuruna unek ġo Brussel dan il-komitat. Dak li intom għattulna mhux biss kien ta' interess imma naħseb li tajtuna elementi biex nirriflettu fuqhom, nix ninskellem fuq uħut mill-kwistjonijiet li intom qajjimtu uħut minnkom fid-diskussjonijiet li għamiltu fil-fatt nistaw najdu li hawnhekk l lkoll naqblu fuq il-ħolqien tax-xogħol fl-Ewropa li għandha tkun l-ewwel qabel kollox, għandha tkun l-ewwel priorità. jagħmel sens dak li għattu li hemm mezzi differenti kif qed jista' joħloq l impjek Però l-impjieg irid jinħoloq u anki jekk dan l-impjieg ma jkunx qed iħallas tajjeb fil-bidu jew inkella ma jaqbilx mal-kwalifiki, dan jista' jkun eh, ta' benefiċċju għal persuni li kunet iwettaq dak ix-xogħol. L-impjek jista' joħloq aktar impjek u għalek il xogħol mhix kwantita fissa, però impjeg jista' joħloq ieħor u l-innovazzjoni wkoll tista' toħloq impjeg ġdid. U għalhekk aħna ma rridux noqogħdu nitħasbu dwar l-innovazzjoni. Xi ħaġa li hija tant importanti għalina hija demografika. U dinja hija xi ħaġa tajba li rridu nistudjaw aktar mill-qrib. Id-demografika mhix biss importanti bħala għalija bħala Ġermaniż, però anke għal stati membri oħra demografija hija importanti u għalhekk aħna rridu nitkellmu dwar dan u anki l-impijik anki ta' persuni aktar gbar fl-età, l-impijik ta' nisa u it-titjib ta' tal-imtu l-ħajja. Kif ukoll eh, l-impijik transkonfinalment. Punti ħor importanti huma is-CSRs mis-semestru Ewropew. Dawn xaktar xandhom ikunu vinkolanti jew ikolom element vinkolanti fihom u riformi nazzjonali u l-pjanijiet ukoll ta' pajjiż individuali għandhom ikunu marbut ma' daw CSRs. Naħseb li hemm bosta punti importanti hawnhekk. M'għandix biżejjed ħin jina natajt biż-żewġ minuti jew għalhekk ma nistax inkopri l-affarijiet kollha, forsi il-kellima l-oħra jistgħu ikopru punti li jinstajt inqajmu ukoll. Issa nagħti l-kelma lil eh, l-onorevoli Jutta Steinruck fisem l-SND. Grazzi tassew, grazzi lil kellima kollha. Intom tajtuna punti importanti u anki identifikajtu ċertu waqsma li rridu niddiskutu aktar bisħieħ Jena naqbel ma dawk li ma dak li għattu forsi fuq pinti oħrajn ma tantxina daqshekk konvinta kif qalet il-kollega tiegħi jħol inta x-xogħol għandha tkun il-priorità numru wieħed, però dak li huwa importanti wkoll u li aħna nabżon xogħli ta' kwalità mhux biss xogħli ta' statistika u dan jo tal dak li qal is-survisor Jiena kont il-viċi kapa l Ludwig Hartens, l-Aġenzija ta' Impik, u kien hemm mistoqsija jekk impik temporanju insiguri kun xed jgħinek fis-suq tax-xogħol. Dan parzjalment jista' jgħinek jekk aħna nħarsu lejn xogħol prekarju fil-Ġermanja u anki fl-Ewropa, Jena naħseb li fis-snin mindu jinkont il-viċi kapta dik l-aġenzija l-affarijiet marru aktar għallar. Kien hemm perspettivi differenti kif il- l-istrateġija 2020 u l-anijiet tagħha li kienu vinkolanti għandhom ikunu, jew kellhom ikunu. Aħna nixtiequ li jkun hemm 20 miljun persuna inqas meta qisu l-faqar fid-dinja. Aħna għanna 7 miljun għanna 7 miljun ruħ li huma foqra fl-Ewropa u għalhekk għandna bżonn għanijiet vinkolanti. Aħna rridu ninvolvu ruħna fit teħid tal u fit fasil tal-politika u meta aħna niġu mbagħad għal politika intom tħassu li l-pjattaforma l-ġrida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali li tiltaqa darba f'sena u għamet tajjeb biex nilħu dan il-an jew taħassu li lokal titjib. Nishtiq namel din il-mistoqsija l-mistednin kollha aħna kemm il-darba nitkellmu dwar riformi strutturali. Bosta stati membri fil-fat mhux qed jagħmlu ħafna f'dan il-qasam. Għandhom xi suġġerimenti rigward ir-riformi strutturali li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tippromuovi? għani ġodda. U x'nistgħu nagħmlu biex inkomplu nibnu fuq l-għanijiet l-antiki li kellna. Nati l-kelma lill-Onorevoli Harkin fissem il-grupp Alde. Ma nafx jekk għandek xi kummenti jew mistoqsijiet. Iva, grazzi, Signor President. Mela, l ewwel qabel kollox nix ringrazzjakom għal prezentazzjoni ta'kom, jina wasalt kem xejn tard, pero smajt bosta minnom. U wara li rajt eh, dokumenti li ntom battulna u dak li għattu għawnek, jider li jem numru ta' kwistjoni li ħna rridu nindirizzaw. l ewwel qabel kollox naħseb li jem nuqas ta' koerenza u xsib mux edin naqdu l-ħoloq fl-imkien fil-programmi u fil-fondi li għanna u forsi kwistjoni oħra li rridu niffaċċjaw u li għanna kejl differenti għall-affarijiet u forsi mux qed nevalwaw il-prospettivi li għanna għoddimna. Wara li evalwaj dak kollu li għattu anki dak li smajna l-lum, sabiex u evalwazzjoni aħjar u anki biex u mezzi aktar effiċenti anki meta nħarsu lejn strategija Ewropea 2020 u semestru Ewropew, jekk konna naraw il-progress li sar, il-dewmin fir reviżjoni tal-Istrateġija Ewropea 2020 hija waħda sinifikattiva u hija huwa żvilupp negattiv fl-opinjoni tiegħi. Jien naħseb li għandna bżonn aktar informazzjoni minnħata l-Istati membri anke fil-progress li qed jiksbu qed jagħmlu fil-miri tagħhom, mo partikolari fil-programmi ta' riforma nazzjonali Aħna għanna scoreboard ta' l-impjek u indikaturi soċjali, pero l-problema li qed niffaċċjaw fl-opinjoni tiegħi hi li m'hemmx mekkaniżmu ta' skattar, m'hemmx azzjoni korrettiva li tista' tintuża meta dawk l-indikaturi ikunu qegħdin jilħu ċertu livell. Nixtieq il-perspettiva tagħkom rigward dan għaliex l-indikaturi qegħdin hemmhekk ta' sikwit minħabba il rapportaċ aħna mhux ċerti dwar jekk l-istati membri u xit jilħu dawn livelli jew le pro anke jekk ma jkunx il-każ m'hemm xejn li jafasson fil-direzzjoni biex jippruvaw jilħu dawk il-miri, u għalhekk xtaqt il-perspettiva tagħkom rigward li kolna xi tip ta' mekkaniżmu ta' skattar li jassikura li kunem hemm azzjoni korrettiva. ċaġoħra oħra li janisa il m'għandniex ħoloq li jorbtu fl-imkien. Jek aħna nħarsu li l-programmi u l-finanzjament li jessef u programmi oħrajn għal pakametta ta' investiment soċjali, għal l-Open Method of Coordination. Mannix rabtiet bejn dawn il-programmi kollha. U għalhekk nix il-kommenti tagħkom dwar dan, għandi tliet mistoqsijiet osra wkoll. Dġa smajna mill-kollegi l-oħra rigward ix-xogħol, xogħol deċenti Dinja dan huwa terminu li joġobni għaliex huwa definitu kol mill low. Jiena nixtieq il-perspettiva tagħkom dwar dan. L-argument tressa u għadda dejjem ngħidu xogħol wa xogħol. Jew għal ewwel pass. Pass li jista' jwaslek għal xogħol aħjar. E, Bist il-ħin jiena? Sitt minuti u nofsi l-aktajt il-President Għandi bżon 30 sekond oħra. Xtaqt il-perspettiva ta'kom rigward Kif nistaw eh, nindirizzaw din il-problema meta nqisu l-problema tal-faqar? Għanna argument għet li għajt il-xolijiet kolla jridu jkunu deċenti. Fil-waqt li l-argument liħor huwa xogħol huwa xogħol. Fil-waqt li aħna rridu nippruvaw naslu fil-triq tan-nofs. Il-kwistjoni ta' kwalità il-qabża dejjem qiegħda titwessa' u f'bosta stati membri sa intom kif tħossukom, kif taħsbu li semestru jistgħu jiġi żgħat bħala strument biex nindirizzaw din il-problema. Mbagħad il-kollega tiegħi mid-Danimarka tkellmet dwar il- differenza li teżisti fost il-ħiliet. Tħossu li nuqqas taħiliet, għanna nuqqas taħiliet u jinnis li li miex kwalifikati bizzejiet, eh, ja problema, pero mbatt għanna l-problema fejn il-persuni jistgħu jkunu kwalifikati iżejjed. Nix il-perspettiva ta' dwar dan, grazzi. Issa nixtieq nagħti l-kelma eh, l-Onorevoli Srikiotis, eh, fissa mill-Grupp GUE. Grazzi tassew, sew, Signor President. Permettu li nidda billi nirringrazzja l kellima tagħna għal diskorsi interessanti Jien naħseb li tajab li nħarsu lejn is-sustanza ta' dan kollu. U nħarsu koll lejn il-kwistjoni ta' austerità. L-austerità mis tippermettina biex nilqu l-anijiet tagħna u anki l-eliminazzjoni u l-eradikazzjoni tal-faqar. Il-pajizi li qegħdin ta' dawn il-miżuri ta' austerità bħal Greċja dawn qed iwasslu l-aktar faqar qed jigravaw il-kriżi u joħol u aktar ostakli biex jinħoloq ix-xogħol. Il-kellima għamlu referenza anki s-Sinjura Deboja għal nuqqas ta' riżorsi meta niġu għall eliminazzjoni tal-faqar u jider minn dak li għaleti li il-Komissjoni Ewropea miex edha tistenna li kunem riżultati konsiderevoli Il-grupp tiegħi jaqblu ma dawk il-persuni ah, li semmew id-dialogu soċjali u l ħtijġa ta' dialogu. Tentattiv li naħdmu l-koll fl-imkien biex neradikaw il-faqar. Dan huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu nżidu l-koeżjoni soċjali u anki iktar ħolqin ta' xogħol. U anki tkabbir fl-aħħar mill-aħħar. Fl-opinjoni ta' naħna hawnhekk qed nitkellmu dwar xogħol deċenti u xogħlijiet siguri. l europa tittaħdem bisħiħ biex taffaċċa l-problemi li għandha qudiema. Però ovvjament il-prezz ma jrid jitħallas mill-ħaddiema. Aħna qed nippruvaw insiru aktar kompetittivi, però dem rridx ikollha rikors għal eh, xogħol prekarju jew li inġibu ħaddima minn parti toħra fid-dinja rridu nippruvaw niggarantixxu il-ġi taċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa. Meta aħna niprofaw noħolqu x-xogħol, aħna għandna bżonn investiment pubbliku. Aħna qegħdin naraw bosta stati membri li dan mhux qed isseħ, dan huwa żbal però. Aħna qegħdin naraw li hemm tentattivi li wieħed jipprova jattira kumpaniji multinazzjonali billi niprovdulhom inċentivi sabiex jibbażaw ruhom f'ċertu pajjiżi, jien ma naħsibx li din ser taħdem lanqas. Qabel ma nagħlaq id-diskors tiegħi, ippermettili nistaqsi l-kelima l-kelima tagħna dwar x'jaħsbu rigward il kwissjoni ta' austerità u pajjiżi li qegħdin jgħixu taħt il-memorandum ta' Trojka. Safejna fejna fien huma mhux ser mhux ser jilħu il-ġlida tagħhom kontra il-qat fil-pajjiż tagħhom. Issa it-tieni mistoqsija rigward il- viża il, -viza. il dumping ta' salarji, dak li qed iseħħ fil-Ġermanja u kif dan qed ikollu impatt fuq l anjieta ta' l istatġi Ewropea l-2020. Grazzi, l-ewwel net nixtieq nifraħ lil Edward Martan, inti għandek il-qalaqt sninek illum, inti forsi ma tafx, pero aħna nafu u nixtiequ fil-fat narguraw lek xewqat zbieħ. And then I'll give the floor to Laura Agia from... E- u issa naddi l-kelma lil laura Agia mill-EFDD. Grazzi, Signora President, u grazzi u koll għal kellima illi tawna stampa daqsxejn aktar transversali u illi ħarset lej diversi oqsma ta' din l-istrateġija. Permezz tagħhom rajna laffariet minn angolu differenti. Jiena għandi xi kummenti u anka xi uh, opinjonijiet li nistgħu nitlu aktar fil-fond dwarhom. L-ewwel qabel kollox, lil-rappresentanta ta' trade unions svedizi. Nishtiq insaqsija xin ir-rabta bej politika u trade unions f'pajjiża għaliex sinċerament qed eh, nisma' fuq dinja li sfortunatament f'pajjiżi ma tantx nisma' dwaru. Dinja fejn ir-rappreżentanti ta' trade unions jirrappreżentaw lil eh, ħaddiema u mhux biss jismawhom Iżda anka jisu ħafna l-opinjoni tagħhom xi ħaġa li sfortunatament f'pajjiżi fl-Italja dan ma jeżistix. Eh, anzi bil-kontra, it-trade unions ġeneralment eh, huwa il-mod kif tibda biex tidħol fid-dinja tal-politika. L-ewwel tibda fit-trade unions imbagħad issir politiku. Jiġifieri nixtieq inkun naf fl-Iżvezja x'inhi r-rabta bejn il-dawn iż-żewġ aspetti uh, eh, fl-Isvezja dejjem. Mbagħad smajt ukoll dwar uh, xogħol eh, li huwa daqsxejn partikolari illi saħan sitra smajtu kol min jgħid illi biex nibdew naħdmu għandna naċċettaw kwalsi għassi xogħol. Jiena naħseb illi jekk aħna uh, naċċettawa din il-ħaġa mux tkun xi ħaġa provvizorja, iżda tkun xi ħaġa li tibqa' ssir. Walek din tkun xi ħaġa li l-għana ħari tagħha jkun wieħed pożittiv, però nibża illi tkun bħal xi ħaġa illi negattiva ħafna illi mbagħad ma jirnexxinniex neliminawha eventwalment għaliex tant tidħol fil-fond. Issa meta nitkellmu dwar rappreżentanti tal-partijiet soċjali jina jidir li illi dawn il-partijiet soċjali jistaw jiġu rappresentati anka meta eh, ċittadini kunu membri tal-istituzzjonijiet, pero għatma eh, jridu e, dawn iċ-ċittadini jinsaw minn fejn ġew u minn fejn bdew. Interessanti u koll il-referenza li saret għal indikaturi tal-faqar estrem u il fat li għandu jkunem ċerta paga minima biex inħarsu li ċittadini tagħna u sabiex ma jkunx hemm ir-riskju ta' esklużjoni soċjali u niggarantixxu d-dinjità taċ-ċittadini tagħna. Nixtieq inkun naf ukoll meta nitkellmu dwar dawn l-indikaturi soċjali tal-faqar. Li huma dawn l-indikaturi, li mandom ikunu dawn l-indikaturi biex eh, nkunu nistaw nistabilixxu aħjar data aktar ċara. Għaliex f'din l-aħħar sena l-ikbar diffikultà li tqajt maħħajjena personalment kienet illi nistabilixxi ċerta indikaturi soċjali ċari eh, illi jindikaw fejn hemm u x'inhu l-faqar fl-Unjoni Ewropea. Smajtu kol minn tkellem dwar koordinazzjoni ex ante ta' riformi strutturali biex eh, nistaw, nkunu nistaw nidentifikaw l-effetti ta' dawn ir-riformi dan jien jidir li kellu jisir meta aħna bdejna namlu dawn ir-riformi strutturali, issa li l-in minn din il-valutazzjoni ex ante nistaw namlu anka valutazzjoni ex post ta' dawn il- uh, ta' dawn ir-riformi strutturali għaliex uh, sfortunatament il-vitmi huma uddim għajnejn kulħadd nafu minn huma. Xi ftit ta' stajna nisħu fuq dan it-tip ta' studju ta' prevenzjoni għal dawn it-tip ta' riformi strutturali. Lum sfortunatament rridu nefalwaw il-riżultati eh, ta' dawn ir-riformi. Bat ma nafx min jista' weġibni dwar problema illi ilna nindirizzaw, pero mhux kif suppost. Waħda mill-miri tal-presidenza ta' dan is-semestru kienet illi uh, telimina il- il-persuni li kun qiegħda għal tul għal tul ta' żmien. Barra minn hekk, il-faqar ta' tfal jidirli illi hija konsegwenza diretta ta' dawn il-ġenituri li ilom ħafna edha. Ġenituri ta' dan it-tip li ma jkunux jaħdmu u li ma jkunux jistgħu jiggarantixxu dinjeta eh, dinjità ċerta ħajja ta' dinjità l-tfal tagħhom għalhekk X'inhuma ma' suġġerimenti tagħkom rigward din il-problema. Umbat, il-moħ. Jena smajt b'interess kbir il-kummenti tal-Sur Cappello illi f'pajjiżi huwa uh, persuna rispettata ħafna nisgurakom illi ħani għafawek. Appuntu, nishtiq ngħid jeżistu xi setturi illi diġaja jagħtu każ ta' dawk is-suġġerimenti illi uh, tkellem dwar Mr. Cappello jeżistu xi każijiet fejn dawn il-mappings eh, uh, eh, jintużaw sabiex jagħtu tweġibiet konkreti. Grazzi, grazzi ħafna sa ser il-kelma lil żewġ membri tal-Kumitat Budget Umbat nibdew nismaw it-tweġibiet minn mistidna tagħna. Għalhekk naddi il-kelma l-ewwel eh, l-Onorevoli Gardi Zabal Rubjal mill-SND. U wkoll li huwa membru li huwa koordinatur tal-Kumitat Budget. Grazzi ħafna, Signora President, jiena niġi mill-Komitat tal-Budget u għalek nishtiq nistaqsi li l-kellima tagħna dwar kif huma jaraw il-rabta bejn l-fatt li aħna għadna tant il-bot minn li nilħu l-anijiet li jen fl-Istrateġija Europa 2020 u il-finanzi il il baxxi ħafna illi mill perspettiva Ewropea Eh, għanna lix meta ħna eh, konna qegħdin ninnegozjaw il-budget attuali 2014-2020 l-ikbar biża li kena fil-Parlament kien kif aħna nistgħu nappoġġaw Eh, l-ħuq ta' dawn l-anijiet permezz tal-budget tagħna għalhekk issa ir-reviżjoni tal-budget 2014-2020 jiena nixtieq inkun naf jekk il-kelliem għandhom xi suġġeriment jew xi talba jew xi komment xi jagħmlu dwar kif aħna nistgħu ntejbu jew liema programmi nistgħu ntejbu jew inbidlu l-finanzjament għal snin illi baqa' sa l-2020. Grazzi ħafna. Thank you and uh, Ernest. Uh, Grazzi ħafna sana dil-kelma l onorevoli Maragall, rappresentant tal-ħodor u kol membru tal-Komitat Budget. Fidejk. Grazzi ħafna, Signora President. Illum edin nitkelmu iktar dwar l-effetti milli il-kawzi wara minn snin ta' krizi naħseb nistaw najdu illi edin naraw effett enormi ta' inugwaljanza li kobri il-qat, il-faqar estrem, etc. Dan il-faqar li għeddem jizdiet għed kollu eh, impatt negativ ħafna fuq il-ħajja ta' ħafna ċittadini tagħna b'mod partikolari f'pajjiżi li eh, mhumiex hawnhekk preżenti għaliex smajna spjegazzjoni mill-Belġju, Danimarka, Ġermanja, l-Italja u l-Iżvezja, ma ma smajna xejn minn xi li jista' jgħidin għanna dwar l-effetti eh, tal-Istrateġija Ewropa 2020 fil-Greċja, Portugalja u Spanja. Ħannajdu b'mod ieħor l-Istrateġija Ewropa 2020 hija vittma oħra tal-ekim sejjaħ patt ta' stabilità u tkabbir kien radikali wisq. Imma għanna bżon, aħna eh, fassalna l-anijiet tal-Europa, ħallejna l-implementazzjoni taħħom fidejn l-Istati membri u wissa għedin niskantaw li l-istatistika edha tajdinna li jem ħafna għat, naqis ta' servizzi pubbliċi li ġew sagrifikati fuq l-altar tal-bilanċ ehm, tal-budget mbagħad nitkellmu dwar ir-riformi strutturali qegħdin nikkommentaw nikkastigaw isal l-istati membri li ma kinux biss eh, stretti biżejjed fuq iċ-ċittadin tagħhom issa għandna l-pjan ta' Sur pjan maħsub biex jistimola l-investiment privat fl-Europa imma dan minar ma l-Unjoni Ewropea iżżid Eh, euro wieħed għal budget modest ħafna taħħa dana kif rajna fil-komitat tal-budget hija xi ħaġa eh, negattiva ħafna. Umbat, laqas emmonijiet eh, pjan tagħna ta' kozjoni soċjali u laqas mingħajr ebda strateġija ta' tkabbir. Il-jobs and growth Aħna skont dan il-pjan qegħdin noħolqu il-kondizzjoni eh, għal ħafna immigrazzjoni mill-Ewropa għal pajjiżi Ewropej oħrajn ukoll. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija lil kellima li qegħdin hawnhekk li jekk jaqblux illi biex aħna nilħqu l-anijiet tana għannix nistennew minnant il-Kommissjoni Ewropea li tati attenzjoni li l-izbilanċ eh, reġjonali il qegħdin jikbru u jissaħħu dejjem aktar fl-istess sens aħna irridux illi ikunem ħafna eh, attenzjoni motija li dawn il-politiki ta' u li jiġu applikati fir reġjuni aħna marniex nqisu din bħala reviżjoni formali tal-istrateġija Ewropa 2020 imma bżonn ukoll ta' rieda ta' riforma mill-qiegħsa l-wiċ. Grazzi. Thank you. Uh, well, Madam Debo. Grazzi ħafna. Signora De Boe, inti fl-intervent tijak et illi l-impatt tal strategija 2020 huwa ftit jew xejn. Issa kulħadd tagħmel l-intervent tiegħu u hemm diversi mistoqsijiet fuq l-istess suġġett jekk eh, tridu. Uh, Walek, ser nerġa nibda billi nieħu round tal-kellima e, fl-ordni li tkellimtu, nibda minn Dr. Weiser. Naf illi huwa possibbli li twieġbu għal mistoqsijiet kollha, però nix illi eh, tatu xi ftit tweġibiet illi kolkom il ħsib li tesprimu tesprimu b ċaru fil-qosor. Grazzi ħafna, Sinor President. Kien hemm diversi mistoqsijiet u valutazzjonijiet fuq eh, ċerta uh, xogħol atipiku jekk jeżistix dan it-tip ta' xogħol. Hemm uh, data empirika, informazzjoni empirika illi turi illi dawn it-tip ta' xogħol, dan it-tip ta' xogħol uh, fuq bażi part-time naqqas il-qat u fil-fatt dawn it-tip ta' xogħol li jtuk aċċess għad-dinja ta' xogħol mhux neċessarjament uh, eh, jolluk fil-iskala soċjali, però kulħadd irid isom f'moħħu illi anka jekk xogħol ma jkunx taqsek tajjeb dejjem iwassal biex inaqqas il qat Umbat rigward il-definizzjoni ta' xogħol tipiku u atipiku. Eh, forsi dan fil ġajini din id-definizzjoni ma tibqax teżisti għaliex nafu li jeżistu diversi żgħażagħ li qed jivvintaw xogħlijiet differenti fuq l-internet. U anka per eżempju eh, xi drabi jkunu involuti pensjonijiet li huma jirċivu minn pajjiżi eh, oħrajn li mhumiex il-pajjiżi nattivi tagħhom. Jiġifieri din id-definizzjoni ta' xogħol atipiku rridu noqogħdu daqsxejn attenti dwarha. Barra minn hekk qed naraw ukoll illi ċerta stati membri eh, ma jipprovdux ċerta servizzi soċjali bażiċi eh, illi jinsabu f'pajjiżi membri oħrajn. Pal pereżempju ma jagħtux ma jafrux għajnuna lill-istudenti dwar l-għażla tal-karriera tagħhom u anka ma jofrux biżżejjed taħriġ illi il-koll kemm aħna nafu illi inizjalment dan jiswa ħafna flus lil min ħaddem però fuq medda twila ta' żmien huwa eh, ta' benefiċċju. Barra minn hekk il-kol kemm aħna nafu wkoll illi l-individwi jridu jkunu eh, flessibbli fil flazla ta' xogħol tagħhom u jridu jkunu wkoll lesti li ċaqalqu ġeografikament, jridu jkunu lesti illi ċedu għal ġurnata eh, ta' sibt li soltu tkun ġurnata fil-fija ma jaħdmux sabiex pereżempju jagħmlu xi kors fiha. Issa, rigward il- uh, il- Fil-fat jiena ser nitkellem biss bħala il-kap tal-Aġenzija eh, Federali tax-xogħol fil-Ġermanja. Snin ilu aħna kellna deficit Eh, li laħħaq għal numru ta' biljuni, u għalhekk ridna nqodu attenti għaliex inkella stajna nfallu, ridna naraw kif namlu biex ikollna biżejjed flus sabiex niżguraw li jkun hemm eh, taħriġ, jina ta' taħriġ l-studenti tagħna. U nistanejt illi faxar snin aħna rnexxilna niksbu livelli baxxa ħafna ta' qatt fost iż-żgħażagħ. Din pereżempju hija miżura ta' kif eh, tfaddil tagħna kien ta' benefiċċju. U il-kriżi lilna laqtitna inqas għaliex konna stajna nużaw 18 il-miljun mill- Uh, font li kellna sabiex natuhom lil ħaddiem lil min ħaddem u dawn il-persuni setaw ma ikeċċux lil ħaddim tagħhom. U importanti u koll, u għetti fem, li ma nistax ma n ħana l-flus u ninvestu f-strutturi ħżiena, per eżempju, eh, zewċ terzi tal-investiment fil-Germania eh, isir Eh, sabiex jindirizza lil dawk il-persuni li pereżempju huma qiegħda li għandhom il-ktar minn 50 sena huma qiegħda għaliex nafu li fil-Ġermanja pereżempju jekk inti kollok 50 sena u ma taħdimx ċerta diffikultà biex wieħed isib xogħol minħabba ċerta mentalità li hemm. U rigward il-migrazzjoni fl-Ewropa aħna grati eh, għal dawk il-stati membri il wara il- l-unifikazzjoni id id-deċidaw illi illi jagħtu xogħol lill-ċittadini lill-żgħażagħ mill-ex GDR. Dan jagħti tama u eh, tama anka lill-żgħażagħ tagħna u aħna nittamaw illi dawn iż-żgħażagħ li ħallew il-pajjiż eventwalment jerġgħu lura. Fuq l-impigi, aħna għedin nitolbu illi konna xolijiet ta' kwalità mill bidunet u livell iktar makro forsi jekk aħna nibdew inżidu tipi ta' xogħol huma atipiċi persuna li tkun imħarġa li tasal fuq il-suq ta' xogħol imma inkella dana se sala kondizzjonijiet tar ta' xogħol għal ħaddima kollek aħna se nkomplu nżidu n-numru ta' xogħlijiet ta' tipiċi rridu noqogħdu attenti ħafna fir-rigward ta' dan. Dwar l-austerità jiva fil-Belġu naħseb illi aħna pajjiż illi ma tantx intlaqat ħafna u grazzi għas sistema ta' protezzjoni soċjali illi kellna li ħarset ħafna ħarset ħafna mill-effetti tal-kriżi ma dak li qed naraw illum illa din is-sistema is-sistemi wkoll qegħdin eh, innaqsu l-protezzjoni per eżempju kienem eh, eh, tnaqis f'dawk l-allowances li jitħalsu għall-persuna li huma qiegħda persuni li kienu jirċivu ċertu pagamenti li issa m'għadhomx u persuni li qegħdin eh, jisparixxu dawk li huma nsejħulhom in-nits Eh, la għandhom xogħol, la għandhom u laqasem sistema ta' protezzjoni soċjali illi tista' tgħinhom u ma nafux x'issir minnhom. Dana kollu huwa dovut ta' tnaqis ta' protezzjoni biex nwieġe pal mistoqsija dwar parteċipazzjoni pjattaforma Ewropea ġrida kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali Ewropa 2020 kull sena hemm laqa kbira eh, fuq livell Ewropew din hija ħaġa tajba li jinġabru dawn il-persuni li jiltaqgħu dawn il-persuni li jiexu fil-faqar u oħrajn u koll illi jġildu kontra l-faqar dawn it-tnejn jiltaqaw fl-imkien. Imma dawn xorta waħda mhux biżejjed aħna nippruvaw illi nħejju dawn il-laqat mal-persuni diffiċli ħafna illi eh, nimmotivawhom biex eh, għaliex tant nirċifu ftit informazzjoni minn qabel dwar l-agenda u l-suġġetti li seġu diskussi li prattikament taqqas nistaw inħejju bis-serjetà u meta wieħed jitkellem ma' dawn in-nies li jgħixu fil-faqar li għandhom ħafna forsi kompetenzi ma mhux dejjem talmu li jaqraw dokumenti, speċjalment bl-Ingliż, għala mhux dejjem jifmu dokumenti biex anke biex ikunu jafu kif jesprimu ruħhom hemm bżonn ta' preparazzjoni, hemm bżonn li konna l-mezz li jipparteċipaw bis-serjetà ma naħseb illi laqa waħda ta' darba fis-sena mhux biżejjed biex toħloq rabta bejn iċ-ċittadini l-iktar l-iktar vulnerabbli u eh, l-oħrajn u mal-politiċi, mal-ħaddima, mal-assoċjazzjonijiet li jġildu kontra il-faqar. Thank you, Madam Nygre. Grazie. L-Onorevoli Nigren. Grazzi, l-ewwel net nirreferi għal eh, mistoqsijiet konkreti li tkellmu dwar il-konnezzjoni bejn il-sindikat, il-trade unions u il-gvern fl-Svezja. Jena teġa għat li jem zewċ eh, tlet trade unions eh, l-LO, il-TCO u SACO pajizi Ewropej oħrajn ma tantxem trade unions U barra minnek fil- fil-Svezja eh, dawn huma maqsuma skont is-setturi tax-xogħol u mhux bħala eh, skont il-partiti politiċi il-sujġetti li diskutejna il-lum jidrinna illi nistaw namlu taqsira taħħomek l-anijiet tal-Europa 2020 u ma tajbin imma xorta mux bizzejiet. Il-medzi illi edha di politika għandhom imaslu għal iktar eh, investimenti li nistimulaw id-domanda l-ekonomija u l-politika irridu dejjem iżommu fil-qalba tagħhom il-persuni. il persuni Is-sigurtà soċjali hija xi ħaġa produttiva li wieħed iħossu sekur fis-soċjetà meta wieħed m'għandux xogħol meta jkun temporanjament qiegħed li wieħed ikollu dawn l-istrutturi eh, soċjali ta' li, li jilqaw hija xi ħaġa pożittiva u eh, għax jevitaw li kollox eh, jintilef eh, dan huwa element ukoll ta' l-ekonomija mbagħad ukoll it-tħul il-livell ta' tħul il-faqar hija xi ħaġa illi hija marbuta mal-kwalità tax-xogħol u ma determinazzjoni għandma ta' li ma xogħlijiet huma tajbin u li ma mhumiex hemm xogħol illi xorta waħda la volja wieħed ikun qed jaħdem fih, xorta ma jevitax il-faqar u dina dan huwa Eh, eh, situazzjonijiet li qegħdin jiżdiedu fl-Ewropa, nies li jaħdmu imma xorta għadhom jgħixu fil-faqar għaliex is-salarju jkun baxx, allura ma jpermettix li wieħed jirnexxielu żomm imnieħru barra mill-ilma. Mbagħad hemm dawk it-tipi ta' kontratti ta' xogħol li fihom Eh, ma memx stipulat il-numru ta' sijat ta' xol u huma eh, flessibbli flessibli wis imma dejjem flessibli għal dak li jaqbel il-min ħaddem. U biex nikkonkludi l-Europa, eh, l-Istrateġija Europa 2020 għandha tifissa għalija għanijiet soċjali u dawn għandhom ikunu integrati fil-politiki kollha soċjali il-, il, il il-politika il ekonomika u soċjali m'għandix tkun xi ħaġa ta' tiżjin imma xi ħaġa reali li tagħmel ġid liċ-ċittadini. Helfrix. Grazzi, sinjura Helfrix, fidejk. Grazzi ħafna, Sinjura President. Naħseb illi huwa interessanti ħafna li qed nisqu fuq dawn il-politiki ta' xogħol. Ftit intqal però fuq il- sistemi ta' ħarsin soċjali illi iservu bħala imħadda uh, fi żminijiet ta' kriżi bħal dan u li jipprovdu ċerta dinjità li dawk il-pajjiżi li qed jgħixu fil-faqar. Rridu u aħna jidrilna illi għandu jkunem direttiva għafas fuq uh, eh, fu tħul minimu adekwat dan huwa uh, essenzjali biex iċ-ċittadini ikollhom biżet ħarsin u jkunu jistgħu anka jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri iva, x-xogħol l-impjieg huwa importanti, però mhijiex soluzzjoni għal kollox, ma jsolvix il-problemi kollha. Li huwa importanti huwa li jkun hemm bażi illi permezz tagħha uh, il-ċittadini eh, ikunu jafu li din sertejnom sabiex ifittxu xogħol, tihom kuraġġ biex ifittxu xogħol. U uh, ma ninsewx li iktar ma jkun ilek qed iktar isir diffiċli li terġa' tidħol fid-dinja tax-xogħol, fis-suq tax-xogħol. U kif nafu din hija r-realtà. Għalhekk irid ikun hemm ħars sistema ta' ħarsin soċjali u tħul minimu adegwat biex tassew inħedġu il-nies sabiex jirġaw jitħlu fid-dinja tax-xogħol. Dik l-ewwel biċċa parir minna naħa tiegħi. Imbagħad ir-riformi strutturali attwali jew il-mod kif dawn inħasbu huma qed eh, joħolqu pressjon għaliex qed ikun hemm iktar kompetittività, iktar pressjoni għallura fuq il-salarji u għalek kull ma jmur ikun hemm iktar persuni li mhux qed jitħallsu kif suppost u għalek ikunem anka saħan sitra persuni li kollom zewċ jew tlet impjiegi u xolta xorta ma jistax e, jevitaw il-faqar u lanqas ma jkollhom dinja deċenti, ħajja deċenti. U importanti wkoll inqisu il-riforma tal-pensjonijiet u x'impatt fuq medda twila ta' żmien dan ser ikollhom dawn ser ikollhom. U partikolarment fuq in-nisa għaliex Eh, meta nqisu id diversi sistemi ta' pensjonijiet dawn ser ikollhom impatti differenti partikolarment fuq in-nisa. Kont kuntenta wkoll illi smajt ripetutament illi il-valutazzjoni tal-impatt trid issir. Iva rridu naraw liema eh, politiċi makroekonomiċi qed jaħdmu x'impatt qed ikollhom fuq iċ-ċittadini, partikolarment dawk illi huma foqra jew inkella friskju ta' faqar. U assolutament kruċjali li jkun hemm rapport annwali li jagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' CSRs u naraw eżattament x'qed jiġri rigward dawn is-CSRs u x'qed jaffettwa u kif dawn qed jaffettwaw l-istati membri, jekk dawn ġewx implementati kif suppost u anka rigward il-pjattaforma Ewropea kontra il-faqar kienet ta' disappunt għal l-organizzazzjonijiet um, soċjali għaliex dan kellu jkun proċess mhux avveniment ta' darba jew darbtejn fis-sena, kellu jkun proċess illi jagħmel monitoraġġ tal-indikaturi tal-faqar, però sfortunatament dan ma seħx. Walek qed nistennew bil-ħerqa il-proposta, il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex naraw kif nistgħu nerġgħu norganizzaw dan id-dialogu, partikolarment ma' persuni li qed jesperjenzaw il-faqar u nixtiequ li dawn il-persuni iva ikunu presenti darba f'sena sa mhux biżejjed, irid ikun hemm eh, proċess li jaħdem. Il-sistema attualment hija eh, waħda li mhux qed taħdem, hija mimlija difetti u hekk partikolarment is-soċjetà ċivili trid tipprovdi mhux biss uh, numri iżda anka uh, politiki li jiġu implementati fuq livell nazzjonali. Fuq il-kwistjoni tal-scoreboard, iva aħna qed nisħu fuq din l-scoreboard u fuq il-mekkaniżmu uh, ta' skattar ma nistax nitkellem dwar kollox, però l-kwistjoni interessanti ta' kif nistaw niprofdu finanzjament. Dak li Eh, proponit il-pjattaforma huwa li jkun hemm eh, il-finanzjament li jintuża eh, mill-ISF, miljardi DF u nallokaw u kol dawn il-fondi l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili li qed jgħinu sabiex jimplementaw dawn il-politiki soċjali. Nfakkarkom ukoll illi il youth Guarantee għat jiprofdi 3 biljun euro iżda ftit li xejn nafu dwarhom, ma nafu blebda CSRs marbuta mal-implementazzjoni tal-Youth Guarantee fl-2015, fis-CSRs tal-2015. Grazzi. Grazzi ħafna, issa naddik il-kelma lil Sur Capello. Grazzi, Signora President. Il-sujġetti li prezentajna aħna bħala panel kienu kollha interessanti ħafna. Nibda mis-suġġett tal-impjiegi. Jira ma nafx x'inhi realtà ta' stati membri oħra, però naf sewwa x'inhi realtà tal-Italja. Ix-xogħol atipiku fl-Italja beda bħala opportunità sabiex dak li kun ikollu possibilità sabiex jidħol fid-dinja tax-xogħol u jkollu eventwalment xogħol aktar stabbli. Hekk kellu jkun, però ma kienx il-każ, ma kienx hekk. U dan eh, għal xiex wassal? Wassal għal ħafna eh, sfiduċa fost il-ċittadini kollha, partikolarment iż-żgħażagħ rigward l-austerity, l-austerità, aħna tlabtuna biex intukom opinjoni bħala panel. Jiena nħossi li l-austerità waslet għal aktar tbatija partikolarment fl-iskejjel, fl-edukazzjoni. U dan anka bħala konsegwenza ta' dak il kontet ngħid qabel. Wassal sabiex fgajna kompletament min kellu jibbenefika minn din il-bidla. Jiena jidirli illi it-taħriġ u l-edukazzjoni u ma hija xi ħaġa li għandna nimmiraw għalihom rigward il-differenza li teżisti bejn il-miri u l-budgets illi ġibditilna ġibdilna attenzjoni għalihom, ġibdilna attenzjoni għalihom il-membri tal-Komitat Budget. Dawn huma prova tal-fatt illi mhux dejjem ikun hemm bżonn illi tkompli titfa' il-flejes, iva dan irid eh, sir eh, f'xi setturi, pero għedrit jifem jifhem eżattament kif għandhom jintefqu l-flus. Iktar minn hekk għandna bżonn nedukaw li ċittadini tagħna biex eh, l-investiment fihom iwassal għal riżultat u fil-fatt mhux bċikka biex ngħidu hekk illi l-użu tal-fondi uh, eh, f'pajjiżi fl-Italja eh, huwa uh, u l-aċċess għal dawn it-tip ta' fondi huwa diffiċli ħafna. Jiena konvint li hemm bżonn illi nissemplifikaw l-affarijiet ħalli ikun hemm aktar aċċess għal risorsi eh, u l-għajnuna Ewropea sabiex iċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għalihom. Issa, is-suġġett tal-moħħ u il-tekniki kollha li tkellem dwarhom fil-preżentazzjoni tiegħi dawn jintużaw minn diversi personalitajiet anka fil-qasam tal-ġestjoni u hekk nishtiq ngħidilkom min huma l-aktar universitajiet bħal pereżempju Cambridge u Oxford illi jużaw dawn it-tattiki u illi jalmu lill-istudenti tagħhom dawn il-tekniki bħal per eżempju um, il-mind mapping u l-logic thinking u kol. Barra minnek il-sur Oppenheimer uh, uża din it-teknika u kol. Nishtiq nsemmi u kol teaching department tal-IBM anka il-Ministeru tad Diviża ta' New Zealand illi juża dan il-metodu biex jati uh, eh, taħriċ l membri tiegħu. Nista' nsemmi wkoll l-Sur Benjamin Zander tal uh, tal-Orkestra Filarmonika ta' Boston, iġviri hemm diversi persuni li użaw din it-teknika, l-użu tal-moħħ biex tejn tista' tagħti appuntu ħafna riżultati pożittivi. Thank you, and uh, next is... Grazie tassew, issa nagħti l-kelma lil Signora Anderson. niprofa niġbor fl-imkien it-tweġibiet tiegħi l-għonet dwar l impjieg Jiena qed nitkellem ovvjament minn perspettiva daniża. Aħna għanna il-modell tagħna ta' flex security b'suq ta' xogħol miftuħ u dinamiku fejn in-nies ah, jazzardaw ibidlu x-xogħol tagħhom u jieħdu xogħol ġdid 800.000 impiek ġdid li jinħol u kull sena pajjiż żgħir 5 miljun abitant imma ħafna hemm Daniżi illi ta' kuljum bidlu l-impjeg tagħhom jinħol u bosta impjegi ġodda fid-Danimarka. U jiġifieri em rotation għawija, in-nies jibidlu x-xogħol ta' spiss Għalhekk il-kelma ewlenija hawnhekk hija propju miftuħ, suq tax-xogħol miftuħ u dinamiku u impiegati li jazzardaw ibidlu xol taħħom biex għalfej le ittejbu il-pozizjoni taħħom biex ikollhom iktar responsabilta forsi u koll salarju ola. Unbat mistoqsija li waslet li minant il-liberali jek minix sejra zbal dwar in-nies illi għandhom wis kwalifiki. Zaza kwalifikati zzejiet u wara li kunu spiċċaw l-istudji tagħhom jindunaw illi wara kollo xortu waħda m'għandhomx xogħol li hija U naħseb illi hemmhekk huwa interessanti ferm li jkun eżerċizzju ta' benchmarking għaliex hekk ikunu nistgħu nevitaw sitwazzjonijiet bħal dawn. Umbagħad jiena naħseb illi huwa fil-kontest ta' dawn l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 illi aħna ikkonċentrajna żejjed fuq il-fatt li eh, qed nagħtu ħafna prestiġu l-istudji fl-università u mhux studji ta' tip ieħor. Hemm bżonn li nbidluh il-modell u li niprofaw kem jista' jkun noħolqu kollaborazzjoni bejn il-kumpaniji, il-gvernijiet, l-universitajiet, l-imsieħba soċjali u niprofaw li nirriflettu fl-imkien perspettiva fit-tul biex inħarsu l-qoddim u jkonna ġestjoni aħjar tas situazzjoni li qegħdin fiha nivolvu lil kulħadd. Mbagħad l-aħħar grupp ta' mistoqsijiet fuq il- dan il-mekkanizmu ta' li, ta, li skatta um, fuq livell Ewropew sabiex l-istati membri kollha ikunu jistaw jużaw, xemżon li il mekanizmi kollha fuq livell Ewropew jintużaw sew, jintużaw blaħjar aħjar mod possibbli u jservu ta' anki rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż li ħarġet il-Kummissjoni, bżonn li dawn jiġu implementati u u koll li jekk dawn jiġu implementati dana jista' iwassal għal appoġġ għajnuna finanzjarja lil dan il-pajjiż li jkun qiegħed jimplementom dawn ir-riformi li jkun ġew waslulu pala rakkomandazzjoniet għant il-Kummissjoni biex nħajru lil pajjiżi implementawu maħjar. Tkellmejna u koll dwar il-sistema ta' edukazzjoni doppja, dwar il-taħriġ professjonali frabta mal-kumpaniji u koll din għada maġiċ ġietx mhix idea żviluppata għal kollox imma bżonn li naħdmu fuqha. Uh, Il-kelliema li ser jihdu il kelma issa għanna Sinjura Sander jek jogħġbok. Merci Madame la Presidente. Grazie Signora President. Jena u koll imħazba dwar il-situazzjoni soċjali li jem f'bosta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, situazzjoni illi ġiet deskritta il lum Sa ġemali li għaddiet ħareċ rapport ġdid f'pajjiżi fi Franza li e, ġibditinna l-attenzjoni għas situazzjoni ta' prekarjetà kbira u ta' faqar fost it-tfal. jiena konvinta bisħiħ li s-situazzjoni kif intqal minn xuħut e, nistaw insolvuha permezz tal-ħolqien tal-impjegi jekk aħna noħolqu impigi natu aċċess li ċittadini għall-impigi li aħna żgur nkunu nistgħu niġġieldu kontra il-prekarjetà u il-faqar. Għaliex jiena naħseb illi l-impik huwa hija tħul l-ewwel qabel kollox huwa salarju ma jagħti d-dinjità jekk wieħed għandu xogħol, għandu indirizz, għandu kura tas-saħħa, eċetera, eċetera. Jiġifieri kollox jibda minn hemm l-aċċess għal xogħol Dana jippermettilna illi insolvu ħafna mill-problemi li qegħdin ħasbuna l-lum u dan għandu wkoll jippermettilna biex nersqu iktar lejn lanijiet li fissajna fl-Istrateġija Ewropea 2020. Illum is-sitwazzjoni hija zbilanċjata ħafna anki fl-Unjoni Ewropea stess hemm ċerti stati membri illi għandhom rata tal-qat għolja ħafna u oħrajn illi għandhom nuqqas ta' ħaddiema. nistaw nsemmu bosta soluzzjoni differenti minn soluzzjoni waħda biss, jiena nixtieq nipproponi xuħut uh, li ġew nifmuħi u nara x'taħsbu intom dwarom, għalla vojla xi ħut issemmew diġà jiena naħseb li hemm bżonn ta' soluzzjoni parzjalment Ewropea u parzjalment nazzjonali meta nitkellmu dwar soluzzjonijiet Ewropej jena nixtieq niġi lura suġġett tas-semestru Ewropew. Naħseb eh, kif diġà eh, intqal mill-Kummissjoni b'mod ġenerali hemm bżonn illi inqisu iktar l-indikaturi soċjali huma għandhom jatuna allerta bikrija dwar dak li jkun għaddej fl-istati membri, imma wara dawn l-indikaturi għandhom isiru vinkolanti aħna nafu li l-lum ħafna minn dawn il-kwistjonijiet soċjali ma jaqgħux fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Nafu wkoll li diġà għandna indikaturi makroekonomiċi vinkolanti imma li l-istati membri mhumiex qegħdin mhux qed jirnexxilhom jirrispettawhom. Jiġifieri vinkolanti iva? Le? Kif? Umbat il-ħtieġa li l-istati membri jirrispettaw ukoll ir rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż dak iva, Mbagħad kelmtejn fuq il-ħtieġa mill-perspettiva tiegħi illi namlu x-xogħol tas-suq ta' xogħol iktar flessibbli għamnek hawnhekk l-Unjoni Ewropea għanda jista jkollha impatt kbir jekk tkompli s-sus fuq l-istati membri biex jagħmlu dan. Umbat hemm bżonn ukoll illi inħallu post għal soluzzjonijiet li jinsabu lokalment fl-istati membri biex jiffavorixxu il-mobilità, il-taħriċ, l-apprendistat u li ma, ma ninjorawx dawk il-soluzzjonijiet li jistaw jinsibu u koll anki bejn il-pajizi tagħna l xemmek kem potenzjal kbir. L-Onorevoli Martan, jek joġbok. Wix ma per Iva, jiena wkoll jisimni Martan, imma Edwar u koll. Edwar Martan, grazzi signor President, u grazzi u koll għal dan il-ġest simpatiku eh, tal-li għamil l-auguri. Jina nishti eh, najt kentejn fuq dak li smajt eh, li xuħut jajdu il-ċertezza eh, li għandhom xuħut u li jina ma nafx li għaw nis li għedin jarmu l-flus mittiqa em hemm pajjiżi illi deċidew illi iżommu dawn l-ammortizzaturi soċjali minħabba il-krizi għax għaddejna minn krizi qawwija ħafna li qatt bħala mbagħad li jkun hemm iktar liberalizzazzjoni ovvjament mbagħad ikun hemm iktar faqar u dan huwa suġġett għad-dibattitu tal-lum. Għalhekk oqogħdu attenti dawk illi għandkom konvenzjoni qawwija dwar dak illi jista' jaħdem jew dak illi ma jaħdimx. Mbagħad kważi dawk kollha li tkellmu kollha qalu x'inhu kollha staqsew l-istess mistoqsija x'inhu xogħol ta' kwalità, x'inhu dan. Wieħed jista' jitkellem dwar salarju ta' kwalità għaliex minn perspettiva tiegħi m'hemm ebda korrelazzjoni awtomatika bejn l-impjiegi u l-ħruġ mill-faqar. Aħna l nafu illi hemm ħaddiema fqar, il-koll nafu persuni illi jaħdmu u xorta ma jistgħu xaħalsu l-kera, ġifieri m'hemmx bil-fors relazzjoni bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Nitkellmu dwar salarju ta' kwalità jew l-idea ta' salarju minimu Ewropew li ma irrid ikun salarju minimu illi iqis ukoll l-loli tal-ħajja. Għaliex eh, jiena ma nafx jekk eh, ma, ma nafx eh, min, min il-ġenituri se jħedġu l-tfal tagħhom milli jagħmlu ċertu tipi ta' xogħol għaliex is-salarju ma baxxi u anki il-sijat ta' xogħol huma diffiċli. Iva, jista' jkun hemm ukoll tkabbir mingħajr impjiegi, hemm ukoll il-qlieħ tal-kumpaniji nuqqas ta' investiment u l-Ewropa għandha nuqqas kroniku ta' investiment għalhekk qegħdin naraw li llum l-unika miżura vinkolanti għall politika Ewropea huwa rispett tad-deficit u rispett tal-tnaqqis tad-dejn pubbliku li jirriskjaw li jagħmlu il-ġlieda tal-politika eh, tal-ġlieda kontra il-faqar, eh, hemm ħaddiema faqar ukoll, imma dan mbagħad hemm ukoll kompetizzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea minħabba il-prezz ta' xogħol għaraw fi Spanja. Spanja eh, rat il-qata ħajon għaliex għaliex il-prezz il, prezz tax xogħol kien ola għalhekk x'amlu naqsu s-salarji Dan huwa ċirku vizzjuż, jekk se nkomplu hekk ħadd mhux se joħroġ rebbieħ. Għandi mistoqsija Sinjura Debo, hija mistoqsija ta' Sinjura Marija Rena qed nitkellem għannhom tagħha inti jitkellem dwar il klawsola soċjali orizzontali u leġislazzjoni tal-impatt fuq tal-faqar biex il-dimensjoni soċjali titpoġġi fil-qalba tal-politika Ewropea fil-ferma tiegħek kif nistgħu nerġgħu nagħtu ħajja lil dan l-istrument biex jintuża iktar u jkun iktar effiċjenti. Grazzi. The last question. Ħar mistoqsija minant is-Surman. Grazzi, Signora President. Dr. Weiser, xtaqt, nixet latin l-mistoqsijiet għaj lejk. Inti għamil ċaħġa preċiża din l-awla u inti għad xinu malanijiet ta' tfaddil eh, Hawnhekk qed nitkellmu biss fuq flus li mhux biss irid jintefaq imma jrid jintefaq fejn meħtieġ fejn aħna verament nistgħu niksbu ċertu riżultati fuq sma li huma importanti sabiex niġġildu l-kriżi. Aħna lkoll konxi li l-elezzjonijiet għaddejjin bħalissa u ovvjament dawn jistaw iqarbu lejn il-xelluk estremi u l-lamin estrem, per naħseb tkun ħaġa zbaljata u responsabli natu l-ħtija l-programmi ta' austerita. Aħna qed nagħmlu wedid kbar li ċittadini tagħna qabel elezzjonijiet u dawn ma wedid li mhumiex realistiċi u allura rridu naraw kif ħan li aħna tassew ikollna pjattaforma solida ta' eh, dialogu ta' diskussjonijiet li tajb li kolna din il-fazi ta' austerita sabiex bek nużaw il-flus tagħna b'mod aktar immirat wara, aħna mhux qed naħlu l-flus imma ninvestu b'mod sens sensibbli. Di mhix kontradizzjoni, aħna mhux qegħdin ngħidu investiment jew inkella nfadlu l-flus, dawn it-tnejn jimxu jitfit. Il-faċċata tal-istess munita Jean-Claude Juncker kellu raġun aħna rridu nassikuraw li dawn it-315 biljun euro jintefqu kif suppost. Hemm problemi f'termi ta' investiment u aħna rridu nassikuraw li tassew nistgħu nagħmlu dawn l-investimenti. Ma rridux nagħtu l-flus kif ġiġi. Ma nafx jekk il-BFA ix konxja ta' istituzzjoni toħra li taqsam l-istess ħsieb jew l-istess filosofija. Għal-persona li taħdem fil-Ġermanija naħseb li ħaddima li huma ta' akbar minn 50 sena, hemm ukoll kwistjoni tal-brain drain, irridu nħarsu li l-medda twila ta' żmien kif dawn in-nies jistgħu jibqgħu fl-impjieg. U li ma jiġux imkeċċja minħabba pereżempju Mart. Qed nitilfu ħafna żgħażagħ ukoll. Għalfejn ma nistax nagħmlu progress dan il-qasam, għaliex ma nistgħux inħeġġu l-kumpaniji biex ikunu responsabbli u jimpjegaw nies li jkunu aktar eh, kbar mill-medja ġifri fletta tagħhom. Nisimgħu ħafna sejr ta' suċċess, però fil-Ġermanja mhux daqshekk. Allura f'dan il-qasam irridu nagħmlu pass kbir il-qudiem. Nat il-kelma issa l-Sinjura Debor, un-bat il-mistidna jdeċidu bejnietom min ixti jagħti l-aħħar tweġiba dik il-mistoqsija kif saret. Nat il-kelma lilek, Sinjor Debor. Grazzi, mella, fuq il-klawsola soċjali orizzontali li hija inkluża fit-trattati l-odda ewlenija għall-implementazzjoni taħħa jena ma naħdimx fl-istituzzjonijiet Ewropej ma tantx naf kif jaħdmu dawn l-affarijiet imma spiss nisma' mini gerger. -ger Jiena sempliciment nista' ngħidilkom xi fil-Belġu. Fil-Belġu l-Istat Federali għandu wkoll test ta' impatt ta' regolamentazzjoni reġuni komunitajiet qegħdin jaħsbu fuq u għal-issem grupp ta' riflessjoni anke fis-servizz tagħna qed naraw li fuq livell federali kien eżerċizzju komplikat ħafna u li hemm bżonn li eh, kollu nagħtu ħajja ġdida dak li qed jiġri llum li kull darba illi titfassal eh, miżura ex ante il-funzjonari eh, jintalbu jikkompletaw kwestjonarju fuq l-impatt fuq il-faqar, imma dawn huma speċjalisti f'qasam partikolari mhux dejjem jafu eżattament x'in jiġri fil-qasam tal-faqar għalhekk eh, jkollhom iwiġbu għal ċerti mistoqsijiet speċifiċi ħafna li mhux dejjem ikollhom il-mezzi biex iwiġbuhom għalhekk hemm it-test tal-impatt fuq ir-regolamentazzjoni irid ikun Eh, maħsub anki f'dawl ta' dawn in-nies li jridu jġbidġu mistoqsijiet jekk aħna rridu nsibu eh, eh, sens ta' dan l-eżerċizzju li huwa aktar minn kwestjonarju u proċess hemm bżonn li jkollna l-opportunità li diskutu, hemm bżonn li jkollna test ta' kwalità biex naraw dawn il-testi ta' impatt Eh, isiru. Hemm trasparenza kbira tests qegħdin eh, eh, fuq il-website, hemm l-ismijiet tal-funzjonarji, imma l-impatti qatt ma negattivi għaliex dejjem huma jew pożittivi jew neutrali li ħaġa pjuttost stramba naraw x'dejta kwantitattiva għandna biex niġġieldu kontra l-impatt negattiv, bżonn ukoll li konna il-ħin biex eh, kulħadd ikollu l-opportunità illi jagħti l-kontribut tiegħu huwa eżerċizzju li huwa komplikat ħafna maħjar nifokaw fuq xoħut mill-miżuri u naslu sal-qiegħ milli noqogħdu nimlew il-kwestjonarji li ma jfissru xejn jiena ma nafx kif jisir l-affarijiet fuq livell Ewropew li jiena smajt l-affarijiet ma tantx imxu sew imma naħseb li dinja hija xi ħaġa li nistgħu forsi naħdmu fuqha. Thank you, Mr. Weiser. Grazzi tassew, Sassur Weiser. bosta mistoqsijiet eh, saru rigward kif fenomeni negattiv xogħol ta' kwalità baxxa paga baxxa u kif affarijiet simili jistgħu jiġu evitati, punt prinċipali u inqas magħruf kif aħna nistgħu nagħmlu natu empowerment lin nisa biex u ma jkun jistgħu jaffaċċjaw id-dinja tax-xogħol. Dan għandu jaqsam ma' taħriġ, taħriġ li jrid jibqa' dej u revoluzzjoni diġitali li qed taffaċċana. Dan kollu għandu x'jaqsam ma' regoli ċari li jassikuraw li l-forza u s-seta tas-suq tkun ugwali u l-ħaddiema jiġu appoġġati fil-pajjiżi kollha. Aħna rridu nassikuraw li l-imsieħba soċjali, kif ukoll il-kumpaniji u trend unions jaħdmu fl-imkien f'dawn l-oqsma li huma regolati. Rridu nkunu konxi ta' xlest li jħalsu l-klienti. l puntu li tfaddil mux lan innifsu. L-organizzazzjoni ta' suq ta' xol fiħdan l-Europa ħarsu lejn suġġetti bħal l-effettività u l efficienza Iġifri l-lan prinċipali mux li nfadlu l-flus imma nużaw il-flus mod effettiv sabiex nassikuraw li l-flus li jintefqu jati l-empowerment l ċittadini sabiex jibnu l-aħjar strutturi, jitalmu l-iktar ħilit neċessari li wieħed iġesti l-flus l-aħjar mod hija l-aħjar soluzzjoni. Inħsadna meta rajna li l-Unjoni Ewropea għamlu dispożizzjoni tagħhom dawn il-flus kollha biex jiggarantixxu dawn il-fondi ta' garanzija. Però mbagħad bosta minnhom bosta mill-pajjiżi laqas faslu programm biex jużaw dan il-flus laqas fuq livell nazzjonali. U għalhekk jiena naħseb li dinja mistoqsija l kollegi tiegħi fil- fil-implementazzjoni operattiva xumma jridu jagħmlu dan ix-xogħol. Huma jridu jamlu l-parti tagħhom għaċ-ċittadini għax inkella f'da fil-każ iċ-ċittadini mhux se jaċċettawhom. Meta niġu mbagħad għall-ġenerazzjoni antika, ovvjament illum aħna għandna bżonn persuni li jkunu kapaċi jaffaċċaw il- suq tax-xogħol. Mistgħu jistgħux spiċċaw mkeċċija ħabta u sabta. Is-surman fil-Ġermanja dan huwa żvantaġġ għal meta niparaganaw ruħna ma' pajjiżi oħra. Għalek hija idea tajba li ħafna drabi l-persuni ftit ftit eh, jispiċċaw mill-ħidma tax-xogħol gradwalment. Pero huwa ta' dispjaċir li konna raġel pereżempju ta' 59 sena li jitkeċċa mix-xogħol u ma jkollux possibilità jerġa' jidħol fix-xogħol ieħor. Grazzi tassew aħna il-Kumitat ta' l-Impjek u l-Aġenda Soċjali li kienet fil-qalba tal-aktar kwistjonijiet importanti għalina għal dan il-kumitat u kien hemm ukoll persuni li kienet jirrappreżentaw il-kummissjoni. Jiena naħseb li l-kummenti tagħkom kienu fermutli. Għandi 18 il-punt li jiena fassalt ktibt di mish aħbar ġdida, aħna qegħdin naħdmu nindirizzaw dan il-kwistjonijiet f'kuntest politiku pero naħseb li għawnek qed nisqu elementi l importanti għalina u hemm dejjem affarijiet ġodda li eh, eh, nistaw nitalmu dwarhom u li anki tuna ħin sabiex aħna eh, naħdmu f'sessjoni bħal din. Grazzi tassew, grazzi minn qalbi tal-li ġejtu u kontu fostna aħna verament deċisivi meta eh, meta najdu li rridu namlu xi ħaġa bil-Leġenda Ewropea l-2020. Hemm ħafna zazah li jinsabu qiegħda u aktar minn 100 miljun persuna fiħdan l-Unjoni Ewropea li huma foqra. U mnek qed nitkellmu dwar parti l-aktar għanja fid-dinja. Intom tajtuna l-fatti, aħna ser inkomplu ovvjament nissiltu sabiex ovvjament nil-ulanijiet tagħna. Anki brabta mal-Kummissjoni, ġifri grazzi l mistidna kollha tal-li kontu fostna u issa naddu għal punt li misfuq l-aġenda tagħna.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 Okay, friends. Uh, Tajb wis, eżis kollegi, mela nistaw niproċedu bil-punt erba fuq l-agenda l-implementazzjoni tal-Faċilità Ewropea għal Progress Mikrofinanzjarju. Ta' bil-ħaq dajni għal ewwel uh, diskussjoni fuq l-abbozz ta' rapport fuq din implementazzjoni kien hemm skambju ta' idejat mal-partijiet interessati fis-7 ta' Mejju. U issa nixtieq nagħti l-kelma lill-rapporter l-Onorevoli Schulze. Jekk jogħġbok. Signora President, Signori, Issa ser natu titwila lejn l-istrument tal- progress mikrofinanzjarju. Jekk tiftakru tajjeb f'Diċembru tal-2014 il-Kumitat iddeċida li jktab rapport fuq l-implementazzjoni tal-progress. Fir-rapport tiegħi jinħares lejn l-implementazzjoni ta' dan l-istrument wara il-perjodu temporanju u rajna kif startups ġodda kienu qed jinħolqu u bekk il-persuni zvantagġati u persuni edha tikollhom aktar aċċess tajjeb għall flus. Semmina wkoll fallimenti l-fond ta' investiment iridu u anke l-Komissjoni iridu jeleminaw dawn il-punti ta' djufija sa' fuq il- l-istrument ta' progress mikrofinanzjarju dawk minnkom li kienu prezenti f'dik il-laqa jistaw jiftakru li fl-aħħar mandat parlamentari aħna adottajna il-progress fl-2010 u tajnieh 250 ew miljon euro pala finanzjament. il fond ta', ta investiment kienet imexxi dan l-istrument u daġi finanzjament iffinanzjat bl-istess isem, Progress. Min, mindu kien hemm il-ħolqien tal-programm l-innovazzjoni soċjali u x-xogħol fl-2013 kellu bażi finanzjarju ġdid il-Kummissjoni u l iaf Ma mamlux aktar progress għall-2016 u is-snin ta' wara, ippermettu li ngħidilkom kif qed jaħdem dan il-progress u anke kif qed jikkontribwixxi biex jikseb il-lanijiet tal-politika tax-xogħol għall-2020. Fil-fatt dan kien dak li għadna kif id id-diskitejna bosta xogħlijiet, bosta impjieg qed jiġi ġenerat fil kumpanija l-aktar żgħar u l-istrument fil-fatt qed ikollu effett qed jgħin biex jassikura li il E, persuni edha u l-kumpaniji żgħar ikunu jistgħu joħolqu startups u jikbru dan muri u wkoll mit-talba kbira għal mikrokreditu. Il-progress huwa ta' valur tajjeb għal kontribwent tat-taxxa u huwa ta' benefiċċju għas-soċjetà. Il-qeda jitnataw opportunità u anke opportunità biex joħolqu negozji ġdid li ħallas it-taxxa u joħloq impjieg u dan aħjar mill-li wieħed jħallas il-pagamenti ta' trasferiment għal medda twila ta' żmien u għalhekk il-progress huwa strument ta' politika soċjali dew il-qabel kollox u anki strument ta' politika tajba. Issa appoċ eh, finanzjarju għal progress jippermetti min isellef biex iselfu profil ta' riskju aktar oli, progress joħlo aktar eh, bazi ta' rifinanzjament għal credit brokers u il-riski ta' kreditu ikun ħafna inqas minn dawk eh, meta paragonat ma' self ieħor jew self tanqas ma' 5%. Progress huwa disponibbli minn fi 22 pajjiż. Din mhix offerta offrut f'kull pajjiż minħabba livelli differenti ta' żvilupp fl-ekonomi nazzjonali jew l-interess fis-suq jew inkella il-kondizzjoni bil-qudiem legali u jien naħseb li l-istati membri huma vinkolanti huma marbuta li jekk ma jkollhomx il-kundizzjoni bil-qudiem biex jiġu involuti fi progress dan l-istrument, tikom titfatti fil-fatt fuq dan l-istrument progress. 13.200 kumpanija nataw valur ta' 4.6 miljon euro. Din huwa daqsxejn inqas mux da' sekon inqas minn 142.4 miljon euro. Aktar mill-kull beneficjar sekondarju, skont ir rapport tal kummissjoni ma kienx jista jiksa fil self konvenzjonali mill-banek, 43% tal-beneficjarji jaqgħu taħt il-livell ta' faqar, 17% m'għandhomx lebda finanzjament, m'għandhom lebda finanzjament. U dan huwa kważi darbtejn aktar mill-popolazzjoni onli tal-Unjoni Ewropea. 37% tal-beneficjarji huma nisa, imprendituri nisa, u din biss taħt il-livell ta' 40% punti negattivi, zvantaġġi, gruppi zvantaġġati tal-popolazzjoni ma ġewx ma kinux involuti daqshekk. Speċjalment dawk li għandhom ftit kreditu. Uħut minnhom kienu mħazba li jiġu diskriminati kontra bħala minorità u jkolli ngħid ukoll li l-indikaturi mill-stħarriċ li sar u ħafna drabi daw ma kienux dettaljati anki l-obbligazzjoni ta' rapportax kif in-nies ħarġu is-self ma kienx hemm biżejjed dettalji dwar dan hawnhekk il-Kummissjoni ovvjament ta' tagħmel titjib. Min kellu diġà negozji saba diffiċil biex ikollu jakwista s-self, kellhom bżonn aktar flus mill-livelli massimi ta' 25.000 euro li skont id-definizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija il-massimu għal self żgħir. Dan huwa tip ta' self li jsir lill intraprizi u dan is-tip ta' self għalhekk irid jitjieb. Is-self ta' madwar 500.000 euro inataw, pero il-Kummissjoni trid tiverifika jekk dawn il kundizzjonijiet u verament jiġu riflessi fis-suq. Raġuni oħra l fej l-intrapriżi soċjali mhumiex appoġġjati minħabba l-fatt li m'hemmx programmi speċifiċi għal dawk li għatu jisself marbut anki mal imprenditorija u għalek li tkun hemm titjib dan il-qasam meta niġu għal falliment u e, titjib u suġġerimenti għal titjib. Jiena naħseb li hemm nuqqas ta' taħriġ għal beneficjari anki li nappoġġaw il-tfassil ta' pjanijiet ta' ħidma ta' imprenditorija jew tip ta' kontabilità jew kwalifika ta' kontabilità. Metina tal-ebda flus għal dan kollu, anke jekk dan huwa parti minn eh, min self li jrid isir għal għalnijiet importanti. Irid ikun hemm ukoll appoġġ għal pjanijiet ta' negozju jew għajnuna f'dak li dik li kontabilità. Soluzzjoni tridu jinstabon kif dan il-qasam, parti minn hekk il-periodu ta' osservazzjoni għal negozji li huma appoġġati minn dan l-istrument progress għandhom jiġu estiżi li l-in mill-self li jirċievu jekk wieħed irid ikollu eh, negozju li sopravivi. Se nagħtikom definizzjoni ta' mikrokreditu tal-Unjoni Ewropea, jien naħseb li din il-definizzjoni però li qed tintużejja skaduta u tittiġi nfasla mill-ġdid. Skont id-definizzjoni preżenti, self żgħir li jenata lil negozju żgħir binqas minn 10 ħaddiema u bitħul ta' 2 miljun euro għanda livell ta' 25.000 euro is selfi jista' ningħata. Dan huwa fil-funent tal europa sa dan huwa għamont żgħar ta' flus u l-Kummissjoni u li għajja għalhekk jridu jagħmlu proposta rigward dan. Ser ngħid kemtejn dwar ir-rabta li teżisti bejn il-fondi oħra tal-Unjoni Ewropea u nekk qed nitkellem dwar FC u l-ISF. Dak li huwa importanti fl-opinjoni tiegħi u li nikkjarifikaw li FC hija miftuħa għal negozji żgħar u aħna għadna dan templo fil-kumitat fil tagħna, però hemmhekk hemm opinjoni differenti rigward FC. Tep li ngħidu li il fondi tal-ISF jistaw jiġu motija motaħjar aħjar sabiex jinkiseb aktar progress. L-istati membri u reġjuni illum huma kapaċi li jiddereġu il-fondi ta' l-ISF għal-attivitajiet ta' progress fil-reġjuni fl-istati membri tagħhom u fl-IF hemm amministratur irid ikollok amministratur partikolari biex jiġu ġestiti dawn il-fondi. Nixtieq nala issa. Il-mikrokreditu ma jaħdimx tajjeb biss f'pajjiżi żviluppati jew li qed jiżviluppaw, però anki fl-Ewropa. Din għandha titqis bħala strumenta politika soċjali tejn il-persuni fil-marġni ta' soċjetà biex jerġgħu jidħlu fil-qalba u jibdew jiftħu negozji. Octavio Pinto huwa eżempju eċċellenti, persuna fil-Belġu li kien ta' suċċess ħafna, kellu suċċess kbir fil-qasam tiegħu u ħallas mill-ġdid il-self li kellu, self li kienħa, u tepli niftakru f'moħ, nizomu f'moħna li hemm tip ta' self differenti għall smes u għalek importanti li taħriġ u l-mentoring ikunu abbinati fl-imkien sabiex dawn il-persuni li jirċivu dan is-self, il-negozji tagħhom ikollhom l-aħjar ċans ta' sopravivenza. Jiena ħerqan li naħdem il kolf magħkom sabiex flimkien nkun nistaw ntejbu dal-istrument aktar mill-liju, ħerqan naħdem mhux biss flimkien mal-shadow eh, reporters, pero ma daw kollha li għandhom ideja għat xjofru. Grazzi. Mr. Schultz. Sita sew sur Schultz sena til kelma l shadow reporter fissam l-SND Javi Lopez. Grazzi, ħafna. L-ewnet jiena nishti eh, nisħa li kif diġa rajna unnek il-rapportera me proposta kompluta ħafna bazata eh, fuq eh, sisin sodi, dettaljata, ċetra, namina għandissa se namlu xie mezzi kif nistaw intejbu dan il-program. Hemm xi emendi, xi aspetti, però aħna naħsbu li x-xogħol li għamel ir-rapporter huwa diġà tajjeb ħafna l-idea tagħna kif għadna. Deġa u għalli niprofaw li l-emendi tana jżomu perspettiva tripla li għandu eh, program ta' dan it-tip il ħol ta' pigi li u importanti ħafna kif għadna kif smajna kif li smiħ un bat eh, illi kunem opportunitajiet indaqs meta qabel ma' sistema bankarja tradizzjonali u anki għan ekonomiku li jagħti aċċess għal finanzjament li huwa għodda ekonomiku importanti ħafna lix għal dawk il-persuni li ma jistgħux ikollhom self minn istituzzjonijiet oħrajn fil-proposta għadin najdu li kommissjoni trit mala arkam jista' jkun eh, tibda tagħmel mikrofinanzjament tal-programmi tal-Fondi Ewropej ta' Investiment. Nasbu li dinja talba tajba ħafna li ċerti emendi jistaw forsi jissaħu aspetti relativi mal-evalwazzjoni tal-impatt soċjali li qed ikollu il-programm mill-lum il-qoddim u li naraw kif qed jiġġeneraw iktar opportunitajiet indaqs u gwaljanza bejn is-sessi. Huwa veru li l perċentwali huwa importanti ħafna ma xorta għatem distak bejn is-sessi, nistgħu naħsbu wkoll dwar il-possibilità li ninkludu referenza għal kumpaniji ta' ekonomija soċjali jew inizjattivi li huma marbutin maħħom. U fl-aħħar net aħna kontenti u koll u koll aħna imħazbin biex naraw kif aħna se għamlu eh, sen saħħu nsaħħu l-appoċ u eh, l-valutazzjoni, ecc. Din hija xi ħaġa li bdiet minn hawnhekk din differenza bejn is-sitwazzjoni bankarja tradizzjonali għal sistema ta' dan it-tip toffri valur miżjud eh, il-rapport ukoll jgħid kif nistgħu ntejbu din u bat issa rridu naħsbu kif se nagħmlu, kif se ntejbu dan u kif se nevalwaw. Grazzi. Uh, thank you. Grazzi, se nagħti l-kelma l-Onorevoli Ulrika Trespesius. Mikrofon għal-kellima kieġbok? Skużawni. Rapporter, mela, nixtieq nirringrazzjak għal xogħol kollu li għamilt fuq dan ir-rapport. Dan ir-rapport huwa komprensiv, inti diġa' indirizzajt numru ta' kwistjonijiet u inti deskrivejt il-problemi differenti mod tajb ħafna hemm ċertu punti li għadhom eh, pendenti u nixun zidu fuqhom u nejnu ngħinu f'dawn l-oqsma, ir wol tal-banek. Jekk aħna nixtiequ nżidu l-finanzjament, pubbliku l-ewwel net aħna rridu nistaqsu lil nafusna fejn nixtiequ nagħmlu dan. It-tweġiba hija il-falliment ta' swieq, però tajjeb li nassikuraw li ċertu banek kollox fil-xlok ta' l-Europa forsi mandomx bizzejet possibilta li jgħatu self, li selfu. Kellna setturi mumiġ viabli fil-nofsinar tal-Europa u għalek il-banek ġew mitluba biex jagħmlu rekapitalizzazzjoni mill-ġdid. Anke mekanizmu ta' trasferiment bħalissa domet qed jitwaqfu u dawn qed jindirizzaw biss is-sintomi aħna għadna ma nafux kemmi domanda għal mikrofinanzjament 17% tal-persuni tin jirċivu is-self ġew miċħuda mill-bank mbagħad numru żgħir ma kienux applikaw għal self minħabba l-fatt li beżaw li ser jiġu miċħuda mill-banek. Dan skont ir-rapport tal-Kummissjoni għalhekk aħna rridu natu is rridu nselfu l-persuni li mhux biss eh, beżaw Għalek ħana u nħedġu li naddottaw il-sistema olandiza li tippermetti biss l-beneficjarji tal-self. Jekk l-ewel qabel kollox ikunu ġew miċħuda mis banek ta' settur privat dak il-każ biss ikun jistgħu jirċivu self pubbliku issa fuq il-taħriġ, il-rapporter tkellem fit-tul dwar dan aħna nħossu li dan huwa importanti, rridu nippoġġaw il-parteċipanti b'taħriġ jew programmi ta' mentoring. Nappoġġa bisħiħ dak li qal il-rapporter f'dan il-qasam rridu nappoġġaw u naraw li dawn l-ispejjeż jiġu marbuta mal-programmi sabiex bekk aħna nkunu nistaw inżommu skrutinju anki audits fuq il-programmi dawn l-ispejjeż iridu jiddaħlu jittieħdu konsiderazzjoni kontrolli empiriċi huma importanti fuq il-programmi. Importanti li daw il-proġetti jiġu appoġġjati b'mod empiriku fl-Unjoni Ewropea rridu noħorġu wkoll b'indikaturi prinċipali sabiex dawn il-programmi jibqgħu għaddejjin. Il-rati ta' saċċess iridu jinqasmu skont ir-reġjun l-età dak li importanti u kol rata ta' suċess kont l-agenda tal-program. Jekk ħajkunem kwot eh, self skont eh, ċertu kriteri rridu naraw eżattament ċertu programmi ser ikunu qed jirrappreżentaw li ċertu programmi se jirrappreżentaw self aktar u jekk dak il-grupp irid ikun aktar attrajenti għal banek fuq il-medda twila ta' żmien aħna rridu nħarsu wkoll lejn x'jiġri l-persuni meta huma joħorġu mill-programm u x'tip ta' talim nistgħu nieħdu minn min dan. Hawnhekk għandna ħafna repetizzjoni u għalhekk jiena ħerqana li naħdem flimkien mar Roberter x'għandna idejat simili wkoll. Grazzi ta' sew sa' nixtieq nagħti l-kelma lill-Onorevoli Diaballova li qed tirrappreżenta l-Alde. Grazzi ta' sew ftit kommenti, jenna prezza xol qed issir fuq dan id-dossier, nix ringrazzja l-rapporter għax xol tajb li jagħmel. Il-Sinjura Renata Weber taqbel ma dan l-approċ u anki qed insibu ftehim bejn il-gruppi differenti, anki fuq l-istrument Progress. Renata ħerqana li konna kooperazzjoni mill-qrib sabiex bekk nejnu l-Kummissjoni tejjeb il- programmi SF anki biex insibu s-sejbajt ta' dan il-rapport ta' evalwazzjoni. Jiena personalment nixtieq infakkarkom għalli xina membru tal-Komitat Komt li fit-tmim ta' ġunju ser ikun hemm rapport ġdid speċjali mill-qorti ta' awdituri rigward il-mikrofinanzjament u jien naħseb tista' tkun tajnuna li anki nużaw għaliex hemmhekk ikollna idea sħiħa stampa sħiħa ta' kif il-mikrofinanzjament ġi użat. Grazzi fi Samlalde. from GUE NGL is here, representing the shadows? No. Uh, then I'll give the floor. La, nat il-kelma lil Karima Delli, il-shadow uh, rapporter għal-parti tal-ħod. Pero mish edawnek prezenti maħna, jina rajta aktar kmini ma mish edawnek prezenti fil-kamra. Signora Lambert, le mish edawnek lanqas? Mela nati l-kelma lill-Onorevoli eh, Begin li qed tirrappreżenta li FDD. Grazzi tassel, Signor President, nixen nirringrazzjak għal dan ir-rapport, dan huwa rapport interessanti ħafna, u anki għal opportunità biex eh, nikxfu fatt li forsi mhux kulħadd jafu l-Unjoni Ewropea hija eh, struttura ta' mikrokreditu. Lan u li natu 46.000 elf Eh, eh, eh, possibilità ta' self għal ċifra ta' 65 miljon euro, 500 miljon euro. Hemm ukoll possibilità ta' dħul ta' 95% meta għandna il-24.6 miljon euro. Hemm fiduċja kbira fil-ekonomija reali, però il-mistoqsija hija din it-talba hija aktar għolja mill-offerta u għalhekk wieħed suppost diġà lest l-aħħom dawn l-istrumenti li aħna għandna verament bżonn ma nixtiqux li jkun hemm ukoll ħafna eh, strategi multiplifikanti li jumbat ma waslu għal xej. Aħna nafu li dawn il-finanzjamenti qed jingħataw 22 pajjiż minn flok 28 pajjiż, dawn għandhom ikunu disponibbli kullimkien. kien fl-Unjoni Ewropea tep li kunu nafu li fil-postijiet ta' xogħol li jkunu għadhom kemm inħol u 85% huma f'micro enterprises, però il-mikroimprenditori mhux dejjem kapaċi jkollhom aċċess għal flus għas-self għaliex ma, il-bank ma jkunx eh, qed iddaħħal biżejt flus minn fuqhom. Irrid ikun hemm ukoll eh, intermedjarji oħra li jista' jkollhom ċans li jieħdu dan it-tip ta' self. Hemm intrapriżi li għandhom inqas minn 10 persuni, jħadmu inqas minn 10 persuni u għalhekk jaqlaw inqas minn 2 miljuni. Jien naħseb li din l-istatistika tiġi reveduta mill-ġdid. Dan l-istrument mhux bi strument ta' politika ekonomika, imma politika soċjali li jinħareġ dan it-tip ta' flus ma mhux daqshekk tajjeb għal bank, però minn perspettiva ta' stat jisfin qas flus u jnaqqas il-qat mill perspettiva ekonomika din tista' wkoll twassal għal sitwazzjoni aħjar Dan il-programm li għandu jitkompli, jitwessa u anki jiġi integrata aħjar ma' strumenti oħrajn fl-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk li qegħdin eh, emmek għall-SMEs. Thank you, Madam Ribeiro. Grazzi, l Ribeiro. Grazzi, Signora President. L-ewwel qabel kollox li li nirringrazzja l-sur eh, l-Honorable Schulze għal rapport tijaw, rapport strutturat ħafna, eh, organizzat u illi huwa vast ħafna. Pero em, punt wieħed kwistjoni waħda li nixtieq eh, inqajjem u nindirizza. Naqbel ma' rapporter illi qed nitkellmu fuq odda ta' politika soċjali u dan jurih il-fatt illi il lotiet uh, eh, u il-ħruġ ta' ta' self ta' mikrokreditu jiena ta' 70% tagħhom lil persuni li m'għandhomx impjieg. Jiġifieri dawn huma persuni li ma jistax ikollhom aċċess għal flus b'mezzi oħra, dan huwa partikolarment importanti għalhekk nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi hemm ċerta ta' informazzjoni mhux tajba li qed tingħata fl-istati membri rigward dan il-fatt. Jiġifieri lilin mill-programm li Sur Schutz qed jagħmel referenza għalih li qed nejnu lil beneficjarji tal-programm, aħna hemm bżonn ukoll nipprovdu informazzjoni ta' aktar kwalità partikolarment li żgħażagħ li jkunu qed jitħarġu u l-persuni qiegħda. Għalhekk e, jiena ser nressaq l-iktar numru ikbar ta' emendi biex dan isir. Ħalibek nilħu maġġoranza ikbar ta' ċittadini, ta' persuni, ta' studenti fl-universitajiet, persuni li qed jitħarġu u anka istituzzjoni toħra fl-istati membri tagħna li qed jagħmlu dawn it-tip ta' inizjattivi sabiex iħarġu lill-istudenti. Ħalli bekk nippermettu illi iktar ċittadini kollhom aċċess għal dan il-programm. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Schulze. Thank you. Uh, Grazzi ħafna. L-iskadenza tressiq tal-emendi għal-15 ta' settembru 2015, konsiderazzjoni għall-emendi 12 u 13 ta' ottubru 2015 u adozzjoni fiħdan il-Kumitat Empl fl-10 ta' novembru 2015. Grazzi ħafna għal dan l-iskambju ta' femmiet u issa naddu għal punt 5 il-ħolqin ta' suq ta' xogħol tal-Unjoni Ewropea kompetittiv il-laqgħu il-ħiliet u l-kwalifiki ma' domanda u l-opportunitajiet ta' xogħol bħala mod ta' rkupru mill-kriżi. U għawek naddi il-kelma l-Sinjura Dlabajova, il-Sinjura Rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ser niprofa eh, nżom fil-qosor u nitkellem għal-inqas ħin mill-li kem domt inti biex tippreżenta titlu ta' dan ir-rapport. Nirringrazzja l-kull minn ressaq l-emendi, kien hemm 361 emenda li ġew imresqa, il-ġimgħa li għaddit kellna l-ewwel eh, shadow meeting tal-shadow rapporters, eh, kien wieħed twil ħafna kważi tliet sigħat u aħna bejnietna shadow rapport jien fil-kima shadow rapporters iddiskutejna fuq il-punti li qed naqblu dawk illi mhux qed naqblu fuqhom. Bilna illi il-mira għandha tkun li test ikun ċar, eh, sempliċi u biex inkunu nistgħu nitrasmettu messaġġ ċar. Ir-rapport il-messaġġ ċar ta' dan ir-rapport eh, irid jingħata. Għalhekk irrit niżgura illi fil-kompromess nżommu l-mira tal-abbozz tar-rapport jiġifieri biex nagħtu rakkomandazzjonijiet għal kif nistgħu naslu għal suq ta' xogħol aktar kompetittiv fih dawn l-Unjoni Ewropea. Dan fl-opinjoni tiegħi fisser li rridu nilluqu tliet miri. L-ewwel nissuġġerixxu riformi biex ikun hemm iktar eh, biex innaqgħu aħjar il-ħiliet u l-kwalifiki u anka naraw x'numa il-bżonnijiet ta' ħiliet fil-ġejjieni dan jista' jsir permezz ta' aktar kooperazzjoni bejn min ħaddem u l-ħaddiema jew l-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema fuq kull livell. It-tieni priorità u t-tieni mira ta' rapport għandha tkun li nissuġġerixxu passi sabiex ikun hemm aktar sinerġiji bejn sistemi ta' edukazzjoni u il-negozji, inkluż Eh, strutturi aħjar sabiex nintegraw lil ħaddima kollha, iż-żazax u dawk aktar anzjani, u anka sabiex nintegraw il-kwalifiki fid-dinja tax-xogħol. U tlet priorità, tlet mira hija sabiex nagħmlu użu mill-aqwa prassi illi diġa jeżistu f'ċerta stati membri ta' ma jfissirx illi għandu jkun hemm xi struttura illi li lil kulħadd, però għandna naraw li mi l-aħjar struttura li mi l-aħjar li huma l-aħjar mezzi biex nilħu l-għaniet tagħna. Tassew nemmen li l-rapport għandu jibqa' sempliċi u ċar u jiena lesta illi niproponi kompromessi ġodda u anka tfassi ġdid kif eh, edna fil-laqa ta' Shadows il-ġimma li għaddit illi u jimxu id fit ma' dan l-oġġettiv. Għalhekk jiena nittama illi kunu nistaw naħdmu flimkien sabiex naqblu fuq il-kontenut. Għada ser ikolna laqa oħra ta' Shadows sa' dawar nofsinar fil-fatt u naħseb billi ninsabu mixin fil-direzzjoni tajba. Barra minnek jina kontenta bil ser barra minnek jina lesta li nisma il-kommenti ta' Shadows tal-gruppi politiċi kolla wara l-ewwel laqa ta' Shadow Rapporters li kellna ġimala ġimgħa l-għaddiet għalkemm sfortunatament mhux qed nara lil kulħadd ta' u għek. forsi minħabba l fat li l-lum u tnejn u jista' jkun li kien jisajkun għem xi dew minn fit-titjiriet. Grazzi ħafna għal li sinjura Rapporter, nittama li kullħat jista' jkun għawek fostna, partikolarment il senjura Jaslu Vienċka, Pero għalissa naddi il-kelma lill honorable Steinruck. Grazzi ħafna, uh, Signora uh, Signor President, sfortunatament uh, il-kollega tiegħi ma setax tkun hawnhekk fostna għalix kella impenji oħra, ma dan kollu nistanejt li dan il-rapport u għed pozittiv għalix jiffoka purament fuq is-setat Eh, tal-intraprizi u l-auto uh, u anka fuq self-employment. Pero sfortunatament ma jgħidx bizzejiet fuq i pensjonijiet, fuq ċerta aspetti soċjali oħra. Uh, hemm bżonn ta' aktar impjieku, impjieg ta' iktar kwalità, però jidrilna wkoll li hemm bżonn kriterji aktar speċifiċi. Irridu impjieg ta' kwalità ikbar fl-Ewropa. U għalhekk għalina din din dan huwa kriterju importanti li jrid joħroġ minn dan ir-rapport ċaru bla tlaqliq. Barra minn hekk jidrilna wkoll illi it-taħriġ, l-edukazzjoni u l-internships iridu jinataw għafas ta' kwalità aktar għolja. Hemm diversi situazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea fejn persuni li kunu qed jitħarġu Eh, jiġu użati u li ma jkunx qed jitħallsu appuntu jiġu użati flok persuni retribwiti biex hemm ċerta tipi ta' xogħol. Ridu niżguraw illi għandu ikun hemm qafas ta' kwalità għall-internships, għat-taħriġ u għal sitwazzjonijiet simili ta' impjeg. Barra minn hekk il-mobilità ta' ħaddiema żgħażagħ nisa u rġiel hija importanti u rridu niskuraw illi din il-mobilità kol tkun mobilità ta' kwalità għolja mhux sempliċement eh, mod kif e, minna ħaddem jimpiega persuni li sa jitħallsu inqas. Ir-rapport irrid jisħaq fuq il-fatt illi hemm ċerta bidliet ġeografiċi u demografiċi u demografiċi fil-fatt u il-fat li hemm bżonn nagħmlu ħaġa dwar dan. Però b'mod ġenerali dan ir-rapport jisħaq ħafna fuq eh, il-fat illi iż-żazax mhux qed mpijek għalix għaliex mhumiex motivati biżejjed. Din li hija sbaljata. Naħseb illi hemm bżonn illi nħarsu lej il-kwistjoni tal-qasba u l-karotta u il-fat illi irridu nużaw mezzi illi diġana nafu li zgur ser jaħdmu sabiex il-figuri fostom taqat jonqsu. Il-politika ta' austerita fil-Germania Eh, ġiet eh, kontrapposta mill-fatt li s-settur pubbliku eh, ħolo iktar impjiegi għalkemm sfortunatament mhux kulħadd jaqbel ma' din l-idea. Però naħseb dwar dan ir-rapport hemm bżonn illi naħdmu aktar fuq dan ir-rapport. Aħna para soċjalisti u demokratiċi ċari fuq l-ideat tagħna. Grazzi ma nafx kaw xi rappreżentant tal-ECR għall-ECR jew forsi għaw xi ħadd li qed jirrappreżenta lil GUE jew l-NGL lanqas mela ngħaddi l-kelma lil lill-Honorable Reintke. Grazzi ħafna, Signor President, dan ir-rapport u dibattitu li kellna jurina kemm huwa importanti eh, dan is-suġġett uh, u kemm jitratta diversi sfidi li attualment għandna fl-Unjoni Ewropea. Jina però rrid inwissikom fuq xi ħaġa illi hija importanti ħafna u xi ħaġa li Sinjura l-Onorevoli Steiner ġiġa tkelmet dwara. Per eżempju, irridu nittrattaw il-5 milju, ir ma rridux natu l-idea illi dawn il-5 miljun zazuħ li fl-Europa mandom xol, mandom xol minħabba l-fat li huma mumiex motivati bizzejet. Kiku, jek namlu dan, naqtaw qalb u niskoraġġaw il-persuni li huma kwalifikati li għandhom il-ħiliet li hemm bżonn iżda li xorta waħda mhux qed isibu xogħol. Għalhekk jiena rrid nisħaq fuq il-fatt illi l-wieħed jipprovdi ħiliet huwa importanti sabiex wieħed jixpruna lil persuni kollha li jixtiequ jsibu xogħol, li żgħażagħ kollha li jsibu jsibu xogħol. Naħseb illi l-użu tal-aqwa prassi u l-komunikazzjoni eh, kun utli ħafna. Pero biex forsi nkun daqxejn uh, eh, kontroversjali nixtieq insemmi tliet punti li naħseb li huma partikolarment importanti. L-ewwel l-inċentivi għax-xogħol. Aħna bħala ħodor jidrilna illi l-inċentivi għax-xogħol jiena eh, jingħataw mhux billi npoġġu pressjoni fuq il-persuni li jinsabu qiegħda u lanqas billi nkomplu nisqu fuq id-differenzi li jeżistu bejn min ħaddem u l-ħaddim. Le, rridu nagħtuhom inċentiva billi ngħidulhom illi huma jistgħu ikunu eh, soddisfatti bid-dinja ta' xogħol tagħhom għaliex jista' jkollhom impjiegi ta' kwalità illi jistaw jiggarantulhom livell ta' għajxin tajjeb u fl-istess ħin iħarisom soċjalment. It-tieni kwistjoni li għalina hija partikolarment importanti hija l-inklużjoni ta' gruppi eh, illi rappresentaw dawk il-persuni li huma l-aktar eh, influenzati u mill-quta mill-fatt li jeżisti il-qat. Dawn huma l-aktar persuni illi għandhom ikunu imħarsa soċjalment u qed nirreferi mhux biss sa saħista anka nisa il-migranti dawn huma jridu jkunu il-persuni nifukaw li fukaw fuqhom. U punti ieħor, il-fatt illi il-ħiliet u l-edukazzjoni huma marbuta ħafna mas-suq tax-xogħol, però dan mhux punt li eżawstiv bizzejet, rridu naraw kif il-ħiliet jistaw jinkoraġixxu il-persuni jitlu fid-dinja ta' xogħol u ma ninsewx illi l-edukazzjoni għandha rwol prinċipali x'tilab f'dan kollu. Iżda żgħażagħ l persuni kollha ta' kull età uh, irridu jinataw vizjoni aktar wiesa uh, eh, tal-soċieta li fija jiexu permezz ta' xol u permezz tal-edukazzjoni. U dan l-aspet marbut mal edukazzjoni jrid ikun rifless fil-rapport. Jiena qed nistenna bil-ħerqa illi kolna dibattitu ieħor uh, ma' sinjura rapporter uh, u nittama illi b'mod kostruttiv nistaw uh, nirranġaw dawn il-punti li għadna mhux qed naqblu dwarhom ikolna rapport aħjar. Grazzi. Thank you. Uh, Laura Ag. Grazzi ħafna. Uh, L-Onorevoli Aġea. Uh, le, fil-fat uh, l-Onorevoli Begin li ser titkellem minn floka. Uh, fil-fat jiena rapporter fuq dan il-rapport għalhekk jien għandi nitkellem. Nirringrazzja l rapporter għal ħidma tagħha u nixtieq nirringrazzjaha għal diskussjoni interessanti li kellna fl-aħħar laqa ta' Shadow Rapporters. Jiena wkoll jidir li li importanti li nagħmlu d-dinja tax-xogħol tkun iktar kompetittiva sta fl-istess waqt nizguraw li l-ħiliet jaqblu ma' domanda u l opportunitajt tax-xogħol, però għajja ma ninsewx il m'hemmx biss il-problema tal- tal-rizorsi li mhux qed jaqblu, tal-ħiliet li mhux qed jaqblu, jista' propju il-fatt li jaftit ftit xogħol. Għandi mm, xi uh, punti wkoll li nixtieq inqajjem per esempio aħna nixtiqu illi l-idea li ħarġet f'kompromess B rigward il-fatt illi l-politiki ta' austerita uh, komplew jaggravaw din il-kriżi ekonomika jerġaw jiġu imtennija fir-rapport xi ħaġa li aħna esprimejna f'emenda 43. Rigward kompromess F, aħna ma naqblux mal-fatt illi ċittadini għandhom neċessarjament jaħdmu aktar jew idumu aktar fid-dinja tax-xogħol, iva huwa minnu li kull ma jmur il-popolazzjoni qed tixjieħ, però l-fatt li nobbligaw e, ċittadini illi jibqgħu jaħdmu għal żmien itwal ma nasbux illi hija xi ħaġa sostenibbli minn flok ikun aħjar jekk ninkludu xi tfassil differenti li jisħaq fuq l-importanza illi ikun hemm rilokazzjoni aħjar għal dawk il-persuni li jitilfu x-xogħol feta eh, kbira u mm, illi jerġgħu jinataw eh, xogħol ieħor. Rigward kompromess akka palma qalet eh, ix għalet il-shadow rapporter tal-grupp għal-grupp GUE jina u kol ma nistax naqbel mal-fat illi ma jeżistux bizet Eh, inizjattiv, eh, ma tesistix bizet inizjattiva minna ta' zazax. Fil-verità, pajis bħal tiegħi fejn il-qatwa ta' 12% u dak ta' zazax il-fuq minn 50% naħseb illi aħna mhux hemm bżonn illi eh, ninċentivaw l-żazax, għalix ma naħsibx li l-persun iż-żazax ta' pajizu u minn qas inċentivati minn żazax fi stati membri oħra. Jiġifieri hemm bżonn illi dan it-tfassil inbidluh. Tfassil illi jirrifletti aktar ir-realtà u illi nista' li tinftem iktar malajr. Barra minn hekk, iktar milli ninċentivaw iż-żazax hemm bżonn ninċentivaw il-mobilità ġeografika. Però din ma tridx tkun ħaġa obbligatorja Fil-fatt, eh, emenda 131 u 132 jisqu fuq dan l-aspett. Mil-ġdid nirringrazzja x-Shadow Rapporter u nistalla naħdem iktar magħha. Grazzi. Fil-fatt, irnexxilna nistennew illi s-Sinjura Vieka tkun fostna qed naraħħa hawnhekk fostna grata ħafna u għalhekk ejja nismawha bħala x-shadow rapporter għal PPM fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna Sinjura President. Skużawni illi ma konċ għawek fil-ħin. M'għandix dubju illi dan il-rapport ta' Sinjura Tlapajofa huwa importanti ħafna, partikolarment fi żmien fejn nisimgħu li jeżistu miljuni ta' xogħol illi ma jsibux min jimlihom għaliex hemm ċittadini illi m'għandhomx biżejjed eh, kwalifiki jew ħiliet aħjar eh, għalihom jew għax sempliċement ma jafux bihom. Dan huwa importanti ħafna għaliex ħafna zazax la qed jistudjaw, lanqas qed jitħarġu, lan qed jipparteċipaw fl-internships. U għalhekk huwa lilhom li qed insommu u d-dimajnejna meta nfasslu rapport bħal dan. Huma jridu jikunu iktar uh, interessati fil-settur fil tax-xogħol li eventwalment ser jidħlu fih eh, dan huwa żmien partikolarment diffiċli mhux bissa żgħażagħ iżda anke għal persuni li għandhom aktar minn 50 sena dawn il-persuni jisibu diffikultà partikolari biex jisibu xogħol mill-ġdid. Dan ir-rapport għajem ħafna interess fil-fatt ġew imres għam 361 emenda differenti. Dawk li ressaqtu intom huma interessanti ħafna u naħseb illi se nkunu nistaw niżviluppaw rapport rapport illi kun ta' sinjal ċar għal Kummissjoni Ewropea. Ovvjament jiddependi kollox minn Martina, Sinjora Rapporter, kif ser tkun il-verżjoni aħħarija, ma dan ukoll għandna ħafna materjal utli illi nistaw nużawh sabiex nibatu messaġġ tajjeb lil kummissjoni Ewropea, lill istati membri u anka lil persuni fid-dinja u fis-suq tax-xogħol eh, għal-grupp tiegħi l-PPE il-ħolqien ta' impjiegi huwa partikolarment importanti. Fil-ħidma tiegħi fuq dan ir-rapport jiena ser inkun qed nisħaq l-aktar u nappoġġa dawk l-emendi illi permettulna illi noħolqu odot sabiex nizviluppaw dawk il-ħiliet l-aktar bżonjużi fid-dinja tax-xogħol fuq medda medja u twila ta' żmien. Għalhekk irridu eh, li jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet post-sekondarji u terzjarji u id-dinja tax-xogħol li huma l-aktar responsabbli mis-suq tax-xogħol. Barra minn hekk huwa partikolarment importanti illi nappoġġaw l-intraprenditorija u e, nħeġġu l-kumpaniji biex e, jinvestu fil-ħaddiema tagħhom. Spiss iltqajna mal-fatt f'dan ir-rapport illi min ħaddem dawk il-persuni li ħadmu illi e, kienu responsabli mill-fat li keċċew ċerta persuni mix-xogħol mill-posta xogħol tagħhom kienu l-istess nies li mużawx il-fondi għad dispożizzjoni tagħhom. Għalhekk huwa importanti illi nagħmlu xi ħaġa għal dawk il-persuni illi attualment għandhom xogħol iżda li jista' jkun fil-ġejjieni il ħilit tagħhom ma jkunux sodisfaċenti biżejjed. Irridu niftakru illi il-ħaddima iridu jkun kompetitivi bizzed biex jibqaw jaħdmu. Għalina huwa partikolarment importanti illi nalmu l żazax ikunu responsabli mid-deċiżjonijiet tagħhom u mill-ġejjini tagħhom, partikolarment mill-ġejjini professjonali tagħhom. Barra minn hekk irridu uh, ninċentivaw lil uh, persuni anka biex jinċentivaw l-ħaddima tagħhom u jagħtuhom lodot sabiex jindirizzaw il-bidliet ekonomiċi u soċjali. Nixtieq nirringrazzja lil Martina għal rapport li ġi mfassal b'mod eċċellenti. Nixtieq nirringrazzja wkoll ix-shadows kollha l res u l-emendi u nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollegi tiegħi qed fuq il-verżjoni aħħarja ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Annom tal-li CR Sur McIntyre. L-Onorevoli McIntyre, grazie Signora President, skużawni li uh, tlift il-bidu ta' dan id-dibattitu mal-kol kena diffikultajiet biex naslu għonek il-lum. Nogost li għandi xorta l-opportunità l ftit kommenti. Naħseb Martin għamlet bieċa xogħol eccellenti fuq dan ir-rapport, suġġett importanti ferm u naħseb illi irnexxiela tinkludi u tiġbor dak l-affarijiet kollha li rridu nifokaw fuqhom bżonn ta' suq ta' xogħol flessibbli. Aħna fil-laqa ta' Shadow Rapporteurs iddiskutejna il-mod kif nistaw niformulaw dawn l-idejat biex niġbru ħafna appoċ, imma anki li l-persuni jistaw għandhom ikunu responsabli għal-ħajja tagħhom li aħna natu s seta lil persuni li jieħdu responsabilta għal ħajjithom u anki il-ħiliet imprenditorjali namru lin-nies għal ħajja fin-negozju u l-possibilità li jsiru imprendituri u mhux biss impjegati imma anki persuni li ħadmu eventualment. F'termini ta' ħiliet jena Nixtieq ħafna li nifokaw fuq l-idea ta' apprendistati. Mhux kulħadd se jmur l universita biex jikseb ħiliet ġodda u l-idea li wieħed jista' jikseb dawn il-ħiliet permezz ta' sistema edukattiva doppja kif hemm f'pajjiżi oħrajn u anki s-sistemi ta' apprendistat illi għandna fir-Renju Unit huma importanti ħafna fit-tisħiħ tar-rabta bejn l-edukazzjoni u d-dinja tax-xogħol diċa id-qal illi 3361 emenda fuq dan il-fajl u eh, Naħseb illi kena laqa produttiva ħafna bejn il-shadows il-ġumma li għaddiet fejn għamilna ħafna xogħol u eżaminajna l-kompromessi illi tresqu. Jiena naħseb li hemm biss ftit kompromessi fejn jiena ma kontx sodisfatta fil-mija, imma għalbqija nista' nappoġġa ħafna minn dak illi uh, faslet il-rapport naħseb illi il-kol naqblu illi kienem lokal tnaqqis ta' ripetizzjonijiet miex ħaġa faċli għal rapporter imma naf illi Martina dan li trid tagħmel sabiex forsi inneħħu xiftit mill-komplessità, mill-repetizzjoni, minn flok ma jkonna lista sħiħa ta' affarijiet eh, kif ċiċi, ikonna paragrafi li kull wieħed minnhom jiffokaw fuq kwistjonijiet importanti. Jekk dawn l-affarijiet ma jkunux imlaħmin, eh, eh, l-elementi kollha huma importanti ferm. Din mixin fi direzzjoni tajba għat naraw l-opportunitajiet li hemm u niskuraw li kulħadd ikollu impik. Dan huwa l-approċ li għana nadottaw nek tal-komitat għalek minn dik il-perspettiva dan huwa rapport importanti ħafna u nittama li meta dan nibatuħ li l-Kommissjoni se jagħtu kasu u jfasslu politiki li jappoġġaw dawn l ideja tagħna. Nishti nirringrazzja lil Martina minn qalbi xogħol li għamlet bħala rapporter u ħerqana li fil-laqalin mis ta' shadow rapporters nkunu nistgħu nirfinaw il-kompromessi ftit aktar. Grazzi ħafna. Issa nagħti il-mikrofonu lis signora Bors. Grazzi ħafna. F'ħafna bnadi ir rapport jirreferi għal mobilità tal-ħaddiema u jiena nixtieq Eh, najt ejjew nkunu eh, onesti u najdu immigrazzjoni bla razan. Eh, L-Ingliżi mhux hekk iridu, iridu modelli bażat fuq dak Awstraljan u li l-immigrazzjoni tkun bażata fuq il-ħiliet illi għandna bżonn. Fil-paragrafu 23 kwestjoni ta' ħaddiema li għandhom ħiliet li jaslu minn pajjiżi terzi. Il-Sur Cameron Eh, proibixxewhom eh, proibixxa l dan ħaddiema pereżempju li jaslu pajjiżi terzi bħal l-Indja imma lest li jagħti aċċess għal 450 miljun persuna eh, minn madwar l-Ewropa aċċess għas-sistema tal- li nħadmu waħna fil-paragrafu 122 semma il-sistema Jures Eh, naħseb illi eh, se jagħti opportunitajiet il-barranin l-ewwel qabel ma jagħtihom lil eh, nies tar-Renju Unit. Issa diffiċli li żgħażagħ isibu x-xogħol mingħajr ma jingħataw imbagħad impjiegi lil persuni barranin. Umbat hemm l-emendi 228 u 342 li jitolbu salarju minimu għall-Unjoni Ewropea kif innu possibli li ti jittimplementa ideja bħal di meta għan tant differenzi fitħul tħul eh, madwar l-Europa. Faċli li l-istat li membri parlamentari joħolmu b'dawn l-idejat biex toħol u stat suprem tal-Unjoni Ewropea li l-kol toħolmu bih, imma kif se tamlu għam daw l-affarijiet jkun dizastru ekonomiku għall-Unjoni Ewropea jekk timponi salarju minimu. Grazzi the last word to Madam Lab. L-aħħar kellima l-Onorevoli Labajova. Grazzi, ħafna diskussjoni interessanti ferm, imma nisgurrakom illi il-laqa ta' Shadow Rapporteurs kienet iktar interessanti għalix tħanna f'ħafna dettalji, tħanna u kol fi kwestjonijiet filosofiċi u li tkun ħaġa tajba illi namlu xaħġa simili anki għawnek fil-komitati. Jiġifieri kien interessanti ferm illi anki fuq livell filosofiku, filosofiku li tkellmu dwar motivazzjoni ta' zaza, dwar ir-responsabilità ta' zaza fuq ħajjithom. Skoprejna wkoll li xuħut mill-klim f'ċerti lingwi għandhom sinifikat differenti u għalhekk iridu noqogħdu attenti ħafna anki dwar dan l-aspett għaliex il-kelma responsabilità mhux dejjem tfisser dak illi aħna rridu nfissru aħna bil-kelma responsabilta f'dan il-rapport ġifiri kienet uh, esperienza interessanti ferm ringrazzja xadaw rapporters għalija. Aħna sa' għedin naħdmu fuq il-kompromess il-ġodda u se nibatu uh, eh, medjatament wara din il-laqa tal-komitat. Naħseb li il-maġġoranza tal-affarijiet li kommentaw fuqhom fil-gruppi imbidlu għaliex diġà semmew waqt il- laqa ta' Shadow Rapporters, ġifir se sibu diġa li saru xie emendi li tlabtu għamintom stess, jina nishti illi nitlobkom illi taqraw il-kompromess il-ġodda li tarawom qabel għada f'meta għanna laqa ikun interessanti illi forsi anke dak li kummenta fuq ċerti emendi li jarawom jaqrawom il-kompromess li ċerti affarijiet diġa imbidlu. Umbat ħaġa waħda importanti li semmija xaħat jina dinatta fil-bidunet Naħseb illi il-għan għandu jkun illi in-test ikun sempliċi u ċar kemm jista' jkun għalhekk aħna provajna innaqsu xi ripetizzjonijiet, nippruvaw inwaslu messaġġ ċar u li nitkellmu propju dwar it qabil tal-ħiliet u l-kwalifiki ma' domanda u l-opportunitajiet ta' xogħol meta wieħed ikun qed jaħdem fuq rapport tant kompless, dejjem ikun hemm it-tentazzjoni li jinkludi kollox, imma aħna rridu nikkonċentraw fuq il-messaġġ li rridu nwasslu permezz ta' dan ir-rapport. Dana jiġifieri se jfisser li għadha se jkollna ħafna x'namlu ma naħseb illi bil-kontribut ta' xadar rapporters kollha sejjer nexxinna u jekk intom interessati fid diskussjonijiet filosofiċi illi kenna nistaw u koll eh, naqsmu makom id-darba li jmiss. Grazzi għal kooperazzjoni u nara xadu rapporters kolla għadu għar nofsinar. Grazzi. Grazzi ħafna mela fil-adozzjoni fil-Komitat Empl tkun fit-23 ta' ġunju U naħseb eh, dak kollox li kellna xi ngħidu fuq da' suġġett għallum dak kien l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna għallum war nofsinhar niltaqgħu għada filgħodu fid-disa għandna aġenda mimlija daqs bajda għandna wkoll eh, seduta ta' vot. Narakom għada u grazzi tal-attenzjoni. Can I leave this here? I'll just sign list.